colleagues, um... this kollegi, jekk ma importax nista nibda nati bidu għal din il-laqa dal-għodu għax għanna il-mistidna tagħna li għandhom ħin limitat ukoll biex bekk inkomplu bil-proċess ta' li nibdew bil-ħin għalla qatt kollha tagħna. Allura grazzi ħafna lil daw kollha li rnexxilhom jiġu fil-ħin bħas-soltu Eżis kollegi, is-suġġett ta' dalodu huwa fuq l-istrateġija ta' sigurtà interna u nistgħu nibdew minnu fih bl-ewwel punt fuq l-aġenda li huwa l-attivitajiet tal-Standing Committee dwar kooperazzjoni operazzjonali ta' sigurtà interna, il-kozi u l-preżentazzjoni ta' l-operazzjoni jisima Archimedes Għanna prezentazzjoni tal-ħodu Missur Piantedosi li huwa l-President tal-Kosi u l-Presidenza Taljana kif ukoll prezentazzjoni Missur Wainwright direttur tal-Europol. Eżis kollegi kif tafu in sigurta interna huwa suġġett li jett il-fuq ħafna fl-aġenda tagħna politika u jina nemmen illi jekk aħna għana din l-diskussjoni inizjali qabel il-mistoqsija orali li s-segwija jien naħseb li tatina allura eh, ideja eh, eh, orizzontali tal-spektrum wiesa li għanna f'tal miżuri u attivitajiet li huma parti mis sigurtà interna mill perspettiva operazzjoni allura l-ewwel għan nismu Missur Piantedos li huwa President tal-Standing Committee fuq operazzjoni kooperazzjoni operazzjonali fuq sigurtà interna tal-Kozi, l-Kozi saret skont l-artiklu 71 ta' TFU huwa komitat apposta li ġimmaħluq maħluq fi dan il-Kunsil biex assigura li tiġi promossa u msaħħa dan l-Unjoni l-kooperazzjoni operazzjonali fuq sigurta interna. U dinja biex nfakkar biex nfakkar il-kollegi li di saret biex tifaċilita koordinazzjoni tal-azzjoni tal autoritajt kompetenti tal-Istati membri. U minnaħa tagħna fil-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali se kellhom jibqgħu informati fuq il-proċedimenti u fuq l-attivitajiet. U wara is-sur Pjantetosi u mbagħad nisimgħu mis-sur eh, eh, Rob Wainwright li huwa direttur tal-Europol li ħajatina prezentazzjoni ta' eżempju konkret ħafna ta' kooperazzjoni fil-ħidma iġfri huwa l-operazzjoni Archimedes reċentement li hija l-ikbar operazzjoni koordinata li qatt kontra reati organizzati fl-Unjoni Ewropea biżjed minn elf individwu li ġie arrestat f'operazzjoni waħda. Mela sur Pjantetozi għandek il-kelma. Grazzi President. Sur President, onorevoli membri parlamentari ta' dal-Komitat Libe l-Otwa Tajban l-ħagġa nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina il-prezentazzjoni diġa saru imma nixtieq nirrepeti jiena il-prefetto Piantedosi viċi kap tal-Polizija u viċi direttur ġenerali tad-Dipartiment ta' Sigurtà fil-Ministeru Taljan b'ħidma ta' koordinament fil-forzi pilot tal-Pulizija Taljani. Imma hawnhekk illum qed nieħu l-kelma bħala President tal-Kozi u għalhekk jiena qiegħed partikolarment grat għall-Kumitat Libe li tajtuni l-unur li nippreżenta f'din il-laqa u fil-27 stat membru ta' dan f'dan il-komitat. Kif diġa intqal mill-president ta' fil-president il-kozi sar fil-2010 wara li daħal fis it-TFEU. it-TFEU u għandu ir-rwol li jisodisfa il-kooperazzjoni operazzjonali tal-aġenziji kollha fl-Unjoni Ewropea u għadu żgħir bħal operazzjoni u kif intqal mill-President dan qiegħed fl-artiklu 61 f'tat TFEU u t e deċiżjoni tal-Kunsill 131 tal-2010 u dan huwa kompetent huwa parti u għandu l-aġenda propja tiegħu biex jitkomplu l-evoluzzjonijiet tat teddi tas-sigurtà interna. Il-kozi huwa l-post fejn il issam iskola ta' siguret ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu flimkien biex identifikaw qabel xogħol it-teddit l-iktar prinċipali ta' sigurtà interna u biex jagħtu modalità ta' kontrast qabel xejn huwa l-istrument ċiklu ta', poli, ta politika li nitkellem iżjed tard jiltaqaw wkoll biex ikun hemm eh, kooperazzjoni fl-operat tal-Istati Membri biex nintensifikaw il-kooperazzjoni bejn l-Aġenziji ukoll tal-Unjoni li għandhom x'jagħmlu għandhom x'jaqsmu ma' sigurtà interna b'modi differenti. Mhux hekk biss imma hemm nitkellmu fuq id-dimensjoni esterna tas sigurtà tal-Unjoni Ewropea u sigurtà interna tal-Unjoni u natu valutazzjoni f'dak li għandu jxsamma sigurtà interna. Sam il-bidu tagħha il-kozi ħdimna fl-imkien mal-Komissjoni u aġenziji oħra tal-Unjoni biex noħolqu mekanizmi apposta biex nippjanifikaw, nikkoordinaw u nesegwixxu attivitajiet ta' ħidma fuq bażi Ewropea li jagħmlu possibbli biex aħna nif, nifronteġġjaw it-teddid meġġurit ta' sigurta interna b'dan il-mod nintegraw nikkoordinaw it-tweġibiet ta' l-istati individuali mal-Unjoni. L-artiklu ta' trattat li jistitwixxi l-kozi jipprevedi li l-Komitat jirriferixxi l-attivitajt jew għall-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali. Reċentement aħna provajna it-tielet rapport li jkopri jannar 2013 sa ġunju 2014 u allura jirreferi għal prezidenza irlandiża, Litwana u u oħra. Allura, qed nitkellmu hawnhekk fuq is-settur kollu u l-awtoritajiet ta' pulizija tal-istati membri. L-istrument prinċipali ta', ta din il-kollaborazzjoni huwa dak kif qed l-hekk imsejjaħ policy cycle li huwa pjan koordinat multianwali u multidisciplinar li inkorpora ħafna affarijiet punti strateġiċi f'dak li għandu xaqsam wara li jsir il-Kunsil tal-Ministri fil-periodu kollu issa edin insegu l iżviluppi fil-periodu 2014-2017. U anka unek, aħna ħriġna bl-operazzjoni Arkimede, operazzjoni li għatma kienem bħala koordinata fost l-istati membri kollha għal fenomeni liktar eh, eh, kriminali u li għan nitkellem iktar tard anka l-kellim ta' wara jħaj jitkellem fuqha, ovvja, ħan evita li nitkellmu fuq il-policy cycle u fuq l-aspetti li diġa hemm fir-rapport l parlament u għan iprofa li nisħaq fuq ċerti elementi ġodda li qed karatterizzaw is-semestru kurrenti tal-presidenza tagħna. Kif diġa qed waħdem il karatteristiċi tal-kozi hija l-operazzjonalità tagħha u speċjalment il-kapacità li nadegwixxu il-kontenut tal-aġenda tagħna ta' ħidma għall-isfidi ġodda s-sigurtà interna u nelabaraw tweġibiet kif suppost għal dat teddit. U għal din ir-raġuni li f'Ġunju li għadda il-Kunsil tal-Ministri approva dokument fuq il-futur tal-kozi fej il-Komitat identifika l-sfidi prinċipali u l-mezzi kif naffrontawhom. Frost dawn Is-suġġetti l-iktar relevanti huma qabel xejn terrorizmu fuq dan il-fenomenu soċjali imma fuq kollox kriminali l-kozi għandu l-possibilità li interveni b'appoġġ mal-gruppi ta' speċjalizzati tal-Kunsil fuq il-każijiet l-iktar urġenti bħal foreign fighters b'mezzi multidisciplinari. Per eżempju, naġevolaw il-koordinament ta' tweġibiet tal-atturi differenti, naffrontaw il-kwistjonijiet ta' radikalizzazzjoni fuq aspetti liktar marbutin mal-aspett soċjali u nixprunaw u koll l-aspetti ta' difiża. Koordinament oli u fos, koordinament oli fost l aġenzija Ewropej. Hemm diversi aġenziji li għandhom xaqsmu fuq is-sigurtà interna u li jiddialogaw ma' suġġetti differenti tal-arkitettura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, ma' l-Istati membri u bejnietom. Il-kozi jaħdem ukoll biex jimmonitorja dil kooperazzjoni u b'mod partikolari jivverifika l-iskambju ta' informazzjoni fost l-aġenziji u dan għandu xaqsam b'rispett kollu mal-kwadru ta' protezzjoni tal-data. Suġġetti ħoru huwa l-kooperazzjoni bejn sigurezza interna u dik esterna. Qed nitkellmu fuq aspett fundamentali u priorità vera tal-Presidenza Taljana. Is-sigurtà tal-Unjoni, speċjalment ma' dik interna, hija waħda biss illi illi tagħti drittijiet fundamentali li ċittadini u l-aġenziji e, e, Ewropej u nazzjonali u l-interessi politiċi, sigurtà interna jew esterna tal-Unjoni meta tiġi affrontata il-suġġett ta' sigurta tagħti l-prinċipi bażiċi u dawn kollu huwa identiku. U da permess ta' azzjonijiet differenti fuq dan is-suġġett huwa fondamentali r-rapport mal-Kommissjoni u dan fil-fatt jiżviluppa policies ta' dimensjoni esterna fejn is-sigurtà għandha rwol fundamentali. Naħseb per eżempju fuq il-politika ta' tkabbir u l-politika tal-viċinat. U importanti wkoll ir-rapport ma' servizz ta' azzjoni esterna li IAS e u l-politika interna ta' sigurtà f'dak li għandu ċasam mal-politika ta' sigurtà u difiża li tkun komuni. Il-prinċipju li huwa fil-bażi f'dal konsiderazzjonijiet huwa li t-teddit prinċipali għas sikurtà tal-Unjoni Ewropea għandhom bidu u żvilupp fuq naħa ta' barra. Il-postijiet fej jisiru dawn dan it-teddit huma jistgħu jkunu żoni ta' gwerra għandhom oriġini jew transitu għandu it-trafiċi illegali u fenomeni e, kriminali li ktali jħazbu. jħasbu. Edin naħsbu fuq il-traffiku ta', ta eroina, ta' armi u gruppi kriminali li jisfruttaw il trafika ta', bnedmin. bnedmin dan huwa kollha sfida globali u għandna bżonn tweġibiet li ma nistgħux nevitawhom. U għal din ir-raġuni illi huma fundamentali l-kollaborazzjoni interna jew li jkollna koerenza bejn l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-kooperazzjoni esterna ma' pajjiżi terzi. Xi wħud mill-azzjonijiet konkreti li aħna minna tul il-presidenza tagħna taħda l-aspetti huma qabel kollox il-kooperazzjoni mal-Interpol li huwa importanti ħafna fuq il-livell globali tal-kooperazzjoni internazzjonali ta' pulizija il-Kunsil tal-Ministri ta' Ottubru li għadda approva proposta ta' minnaħa tal-kozi biex namlu iktar prattiku l-użu tal-banki dati tal-Interpol mal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Hemm bat it-titjib ta' sinerġiji bejn il-missjonijiet ċivili tal-Unjoni Ewropea u l-aġenziji bħal Europol e u Frontex f'dan is-suġġett importanti nitkellmu wkoll mal-imbaxxaturi tal-Kumitat Politiku ta' Sigurtà e, laqa li aħna għan suppost kellna niltaqgħu fl ta' filgħodu allura nitlobkom e, tiskużawni meta nitlaq niġri minnaw biex il laqa qed il-kellim il-kozi fil-kollaborazzjoni ma' awtoritajiet u pajjiżi li jagħmlu parti mill-politika ta' tkabbir u appunti ieħor. Sal-bira stess aħna ddiskutejna mal-Komitat fuq l-eżiti u s-suċċessi tar-rapporti ta' progress tal-Komissjoni fuq il-pajjiżi tal-Balkani tan-naħa tal-Punent fil-rapport fil-parti tal-Kommissjoni hemm muri xuħut mid-żoni li, li, jitolbu kooperazzjoni internazzjonali ta', ta polizija f'daw il-pajjiżi u qed infittxu biex nellobraw forum ta' kollaborazzjoni operattivi biex naħdmu fuq dawn il-punti importanti ħafna. Punti ħor konkret naħseb huwa definizzjoni u l-metodoloġiji ta' ħidma Il-kozi huwa għakomitat ta' summit fl-Unjoni Ewropea għandu aspetti tekniċi u allura il-kozi rrit iżomm il-karatteristiċi determinanti tal-ħidma tiegħu b'mod li nkunu f'pożizzjoni li natu eh, tweġibiet prattiċi. U għal din ir-raġuni li fl-ambitu ta' komitat jeżisti eh, attenzjoni kostanti għal metodoloġiji ta' ħidma li jistgħu jassikuraw tweġibiet rapidi u, u prattiċi L-aħħar aspett li nixtieq infakkar u li nixbet l-attenzjoni tal onorevol parlamentari huwa rwol tal-kozi fil-proċess ta' elaborazzjoni ta' strateġija ġdida ta' sigurtà interna. <clears throat> Kif miftijem il-Ministri fil-Konsil JHA ta' ġunju li għadda, il-Komitat ta' Sigurtà Interna irrit joħroġ kull ma jmur dejjem punt ta' referenza għal kunsil tal-Ministri fuq il-mistoqsijiet kollha ta' karattru operattiv marbuta ma' sigurtà interna u għal kooperazzjoni ta' pulizija fost l-Istati membri. Għal din ir-raġuni l-kozi taħt il prezenza italjana ikkoordinat l-attivitajiet tal-gruppi differenti tal-kumitati tal-Kunsil biex telabora il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal kunsil biex telabora il konklużjonijiet tal tal kunsil fuq istrateġija ġdida ta' sigurtà interna. Kif u maruf, f'Ġunju li għadda l-Konsell Ewropew talab tkellem fuq il-ħtieġa ta' strateġija ġdida għas-sigurtà interna u ta' fid, u qed jafda kollox bejn it-tlet istituzzjonijiet. L-input tal-Kunsill fuq dal-proċess daqshekk delikat huwa jidher fi proċess f'test illi salbira stess ġi approvat mill-kozi u li saħ jgħaddi għall-Kunsill tal-Ministri ta' Diċembru. Il-Presidenza Taljana tal-Kozi illi għamlet la bozz inizjali ta' konklużjonijiet u li ħadet ħsib il-koordinat ta' negozjati eh, ħatret, eh, itkelmet, id-deċidiet fuq ċerti punti bażiċi l-ewwel, il-ħtieġa li konna dokument politiku relattivament qasir fuq il-valur strateġiku li juri il-prinċipi tal-kwistjonijiet trasversali li huma l-aktar importanti. Per eżempju, nipproponu lista ta' reati li fuqhom wieħed jaħdem imma wkoll għandna bżonn metodoloġija fuq kif nindividwalizzaw il-fenomeni differenti kriminali li fuqhom għandna nikkonċentraw prinċipju ieħor bażiku huwa l-istruttura proposta għal din l-istrateġija ġdida li għadin li ġejja. Qabel kollox, l-identifikazzjoni ta' teddit u l-sfidi permezz il-ċiklu politiku, il-policy cycle, umbat, l-adozzjoni ta' metodoloġija multidisciplinari ta' tweġibiet għal fenomeni bazata fuq il-prevenzjoni u l-anticipazzjoni tal-fenomeni stess li jek nitkelmu fuqhom permezz ta' skambju ta' informazzjoni l-użu ta' teknoloġiji ġodda u fuq l-iżvilupp tal-kooperazzjoni ma' settur tar-riċerka nħossu li dan l-axħar tal-axħar huwa importanti ħafna koordinament ta' indaġni, ta' tiftix u investigazzjoni per undaħlu l europol u l-Eurojust. Il-koordinament ma' strateġiji ġodda pal droga ċiber, kriminalità u l-axħar konsolidament l-implementazzjoni fil-kwadru leġislattiv li għanna bħalissa u flok il-ħolqien ta' strumenti legali ġodda. elementi uħor fl struttura proposta u fuq l-istrateġija qed jiġu eh, imsemmija dawn il-punti prinċipali f'dak li għandu xaqsam ma' relazzjoni bejn is-sigurtà interna u dik esterna. L-aċċent qawwi huwa fuq kooperazzjoni anka f'dak li għandu xaqsam ma' ħidma ma' pajjiżi terzi, speċjalment fuq dawk il-pajjiżi fejn għandhom oriġinu u tranzitu tat-teddid tas-sigurtà interna tagħna. Dan speċjalment għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet ta' migrazzjoni, ma' mhux biss ġi misħu il-ħtieġ, ġiet misħu għal-ħtieġa li jkollna koerenza bejn il-policies kollha tal-Unjoni meta nitkellmu fuq sigurtà. Fil-fatt qed jiġi muri l-ħtieġa ma kooperazzjoni mill-aktar fost l-ambasċati kollha tal-Istati membri u d-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-atturi kollha different bħal pereżempju x'dak li għandu x'jaqsam mal-missjonijiet ta' pulizija. Fl-aħħar, u għamnek ketnala, il-dokument jitlob attenzjoni partikolari fuq is-suġġett ta' drittijiet fundamentali. L-istrateġija ta' sigurtà interna għandha tikkontejn biex jinħolu ambjent fejn jiġu protetti iċ-ċittadini tagħna u jiġu rispettati drittijiet tagħhom irridu naħdmu bil-kontribut tas soċjetà ċivili kollha kemmi biex aħna naslu għal inklużjoni u koeżjoni soċjali u permezz ta' dan l-ambitu il-Presidenza Taljana qed tipproponi rwol ikbar ta' appoġġ l-Aġenzija ta' l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għall-ewwel darba f'żewġ laqat, f'żewġ okkażjonijiet ġiet murija minni fuq il-ħifd dak li għandu x'tasemma ħidma tal-kozi. Dan għaliex skont aħna hemm bżonn li nimxu lejn triq li għandu xaqsam ma' bilanċ bejn rispett rispett tal drittijiet u s sigurtà u bilanċ qawwi jrid ikun. Dawn l-isfidi li għandna li għandu x'jaqsam ma' sikurtà taċ-ċittadini, allura għandna bżonn biex naslu għall-affermazzjoni ta' drittijiet fondamentali li minnaħa tagħhom huwa frutt tal-valuri li huma l pedamenti tal-Unjoni Ewropea stess b'termezz ta' din, dan il-ħsieb nispera u nitlob u nemmen illi x-xogħol tal-kozi kif semmejt ikun oġġett ta' kodivizjoni permezz ta' dan il-Komitat Libe u li nkunu importanti f'kull f'kull eh, problema u teddida li tinqala. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. I want to thank you very much for that. Sitassew għal dik il-prezentazzjoni jiena naħseb li hekk qegħdin f'kontettajt jidher ċar li aħna irdi konna prezentazzjoni fuq suġġett ta' kif ġi prezentat minn kozi, issa kozi għamlet prezentazzjoni f'dan dan il-komitat u dan huwa mod operattiv kif qed naħdmu għalhekk nixtieq nitlob li kollegi tagħna ordin il-preżentazzjoni eh, jidher li ħajkonna numru ta' mistoqsijiet. Aħna ser ikollna nibbażaw dan kollu fuq xejrit operattivi u ma neċessarji fiħdan il-komitat għanna bżon eh, punti marbuta ma, traffikar, ma databases. Mux sa noqot eh, imbassar dak li diġa ser jajdu forsi il-kollegi tijaj wara il prezentazzjon ta' Sir Wainwright. Issa ser ikolna it-tini xejr operattiva, forsi u se jikkonċentra fuq l-Archimedes fuq il-operazzjoni koordinata dwar il-kriminalità organizzata nasabu se jixet l-attenzjoni tiegħu fuq dan. Jekk jogħġbok, Rob. Mr. Chairman, thank you. Mr. Pianti Giossi, good morning. Sitassew, uh, l-odwa tajba kollegi, Iva dinja prezentazzjoni qasira l operazzjoni Archimedes sabiex nurikom eżattament kif l-Unjoni, il-ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea tiġi applikata fil-prattika. Nibdew video qasir fuq din l-operazzjoni. With no sound. Jider li mannix eh, ħoss ma dan il-video. As you know, we're highly... Mela, kif tafu, aħna verament eh, għanna livello li tekniku fl-Europol, kif tistaw taraw. Mela, mill-ġdijt jina eh, verament ma milx unur li l-kollegi tijaj f'dan il-kas. Mela, ser niprofa nirkupra billi nurikom eżattament il-professjonalità ta' din l-operazzjoni għax dan huwa eżempju konkret kif diġà tilkom fil traduzzjoni tiegħi kif ċiklu ta' politika Ewropea tista' twassal ir-riżultati u dan kien ġie mmexxi mill-Kwartier Ġenerali ġewwa Lajja. Ftit ta' xhur ilu, ftit ta' tal-ġimgħat ilu kolli ngħid, kellna madwar 25,000 persuna li ġiet mibota fil-pajjiżi Ewropej u anki kien hemm entità kbira li ħadet sef dan l-isforz tan forzar tal-liġi parteċipaw f'operazzjonijiet koordinati. Kenna 300 operazzjoni marbuta f-260 post fl-Unjoni Ewropea, fi bliet, fi villaġġi, f'ajruporti, fu frontieri u f'postijiet oħrajn. Skont l-informazzjoni tagħna dan kien l-uniku operazzjoni koordinata da' kbira ta' kriminalità organizzata li aħna rajna fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk dan huwa tip ta' uh, mira li aħna ilħaqna sabiex ikollna koordinazzjoni biex niġġieldu il-kriminalità organizzata li qiegħda iddej fil-soċjetà tagħna. Aħna waqafna droga, anki ġejna identifikajna networks ta' traffikar tal-bnedmin u anki ta' tfal u anki migrazzjoni illegali ta' persuni li kienu għetim jipruvaw jiġu fl-Unjoni Ewropea. L-operazzjoni bdiet settembru, l-Europol u l-koordinazzjoni tal-Europol ġiet imwafqa fil-kwartier ġenerali tagħna. Aħna kellna operazzjoni sofistikata ħafna li matula aħna minna skambju ta' madwar 1500 talba l-informazzjoni u intelligence marbuta mal-operazzjoni. Riżultati fil fat għadhom deħlin. Però bħalissa nistgħu ngħidu li din l-operazzjoni ta' disatijiem waslet għal l-arrest ta' 1146 persuna iħtif ta' 200 kg ta' kokaina u 1000 u kol eh, ta', ta marijuana u 140.000 ta' kokaina. Aħna rajna u koll kienem ħafna armi u anki ammunizzjoni li ġew maħtufa. Mitej vitma ta' traffikar tal-bnedmin ġew identifikati, il-maġġoranza tagħhom kienu eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Mija, ta, mija traffikant ġew arrestati li kienu qed jippruvaw jirreklutaw nisa u 20 vettura ta' valur u li ġew eh, eh, maħtu sekwestrati u kol. Iktar minn tmin pajizi ħadu sef din l-operazzjoni u kienem ħafna u kol pajizi msiħba pal Kolombia, l-Svizzera, Norveġja, l-Australia, l-Istati Uniti, l serbja l-Interpol kif ukoll aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea li eh, dew iktar minn rol wieħed f'dan l-operazzjoni bħal Frontex kif ukoll l-Eurojust. Il-priorità tal-impatt li deru fil-lista ta' operazzjonijiet u ġew semija mill-President tal-Kozi ittieħdu wkoll. Jiena nixi nifraħ fil-fatt eh, l-uffiċjali, l-uftat uffiċjali li ħadu sef dan l-istati membri kif ukoll fl-imsieħba tagħna li kontribwew għal din l-operazzjoni. Dan kien is-suċċess tagħhom u sadan it-tad nixinna tiġiħu kol għal mieta uffiċjali fħedan Europol li faċilitaw dan ix-xogħol aħna kuntenti għamilna dan il-kontribut għas suċċess ta' din l-operazzjoni. Mod kollettiv nistgħu ngħidu li aħna kien rajna li dan kien suċċess kbir tal-ċiklu ta' politika tal-Unjoni ta Ewropea, kif għal is-Sur Dosi. Dawn l-arranġamenti ta' politika ġew infasla u adottati taħt il-Presidenza Belġana u meta l-Komunità tal infurzar tal-Liġi inaqdet flimkien biex jaraw kif ser issir l-implementazzjoni taħt it-tmexxija ta' Kozi, żewġ imperattivi kellna qudiemna. L-ewwel nett aħna ridna nqajmu l-livell ta' kooperazzjoni bejn is-servizzi relevanti u awtoritajiet feħda l-Unjoni Ewropea biex namlu l kumitat tal-Inforzar tal-Liġi aktar maqhuda minn qatt qabel. U t-tieni kienet li nassikuraw li l-anijiet strateġiċi tal ċiklu politika jiġu tradotti f'impatt eh, prattiku. Din ma kienx biss, da ma kienx dokument biss, imma kien mezz kif aħna nistgħu naslu għal riżultati konkreti li verament jagħmlu differenza s-sigurtà ta' ċittadini u s-soċjetà tagħna. Jiena naħseb li Archimedes kella bżon ħafna pjanar u kienem u kol performance tajba u wasla ta' rezultati fuq dawn iż-żewċaniet li, li fassalna lina. L-operazzjoni ovvjament eh, ma nistax ngħid li ma kellix diffikultà, mhux kollox marħarir u il-benefiċċju ta' din l-operazzjoni u li nevalwaw il-kapaċitajiet tal-komunità tal-infurzar tal-liġi f'sitwazzjoni reali fuq livell koordinat matul dawn il-jiem fost ħafna pajizi u f'ħafna qosma ta' espertiż aħna għadna qed nitalmu dawn il-lezzjonijiet u qed nirriflettu x'ifissru fissru dawn l-esperjenzi kif nistgħu anke nippjanaw għal ġejjieni. Però Archimedes kif ukoll operazzjoni toħra fuq il-frontiera seħħew matul snin fl-Unjoni Ewropea u għedin juru li il-proċess verament qed jwassal għal benefiċċju u il-komunità tal-forzar tal-liġi qiegħda eh, timmatura anki fil-koeżività tagħha fil-kapaċitajiet tagħha. Jien naħseb fuq il-medda qasira ta' żmien aħna mxejna il qudiem il-ċiklu ta' politika għadha inizjattiva ġdida, però ta' bilħaq diġà qiegħed jaħdem. Jien naħseb li l-Europol issa sar l-operazzjoni default u ċentru ta' koordinazzjoni għal parti essenzjali tal-attivitajiet internazzjonali tal-infurzar tal-liġi f'ħedan l-Unjoni Ewropea fl-istess waqt fil-waqt li nżidu l-impenn ta' msieħba oħra madwar id-dinja mu partikolari l-Istati Uniti. Flajja, aħna ftit ftit għedin nibnu eh, punt importanti għal komunità Ewropea Aħna kuntenti li qed għal din l-operazzjoni u li naħdmu b'impenn ta' suċċess flimkien ma' l-awtoritajiet ta' forzar ta' liġi. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi tassew. Grazzi wkoll tal-li zamejt fil-qosor sabiex bekk aħna ikolna skambju tajjeb opinjonijiet, Mela nistgħu nibdew bil-membri tagħna. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Sir Kirkill. Grazzi tassew, Sur President, permetti li nirringrazzja li żewġ kellima għal l-analiż interessanti tagħhom u anki deskrizzjoni li tawna nixtieq nċet l-attenzjoni eh, fil-kommenti tiegħi fuq il-kliem ta' Sir Rainwright rigward Archimedes. Ta' bilħaq, din hija ferm interessanti li naqdu flimkien dawn l-organizzazzjoni differenti tal mod li huwa deskriva. U għalkemm jina nilqa dan kollu, dak li nixtieq kunnaf naf tiegħu, u li tina deskrizzjoni dwar il-valur miżjud tal-fat li konna daw l-organizzazzjoni tkolla jaħdmu fl-imkien dejjem nżommu f'moħna li meta ħna jkollna din it-tip ta' organizzazzjoni din is-setup kompless ta' organizzazzjoni li jahdmu jaħdmu fl-imkien forsi qed ikolna riskju ta' nuqqas ta' koordinazzjoni, ma nafx kif intom elibtu din il-problema, jekk intom wara kollox elibtu din il-problema. Il-kisba tal-rezultati fejn għandek elf persuna l ġew arrestata, il-kwistjonijiet marbuta ma' migrazzjoni illegali, droga, eh, kważi dak kollu jista' f'moħħok, ser ta' karozzi. Hawnhekk għandek kategorija wiesa ta' rejat li għaddejjin U normalment daw jiġu indirizzati mill-forzi tal-Pulizija Nazzjonali jew inkella ċirkustanzi anki mill-Europol. Għalek nishtin kun nafu dan il-punt xinu l-valur mizjut li konna dawn l-organizzazzjoni tkolla jaħdmu fl-imkien u l-punt liħor jek tippermettili il-kwistjoni ta' permanenza. Din hija operazzjoni li għandha isem Archimedes u nishtin kun nafsa li ma safejn. ser kem ħajb arranġament konġut u jekk is-sur Wainwright huwa fiduċjus li huwa fassal il-ftejmiet strutturali jekk din, din, din l-operazzjoni ser tkompli għaddejja, ser kun hemm operazzjonijiet individwali jew inkella din ser tibqa' ħaġa permanenti. L-istruttura hija bizzeje biex tindirizza dan kollu u hemm ukoll tip ta' responsabilità li tista' tiġi eh, tista' tkun sostenibli fil-meda twila ta' żmien. Nati l-kelma l-onorevoli Anna Gomez, jek joġbok. Grazzi tassew, jena nishti uh, eh, namel mistoqsija li rappresentant ta' Kowsi. Jena ħat nota ta' dak li għat, inti biex ikolna approċ analistiku anki li nintegraw l-segurtà interna u esterna, specialment meta nqisu l-tedid li għanna u d-diemna. anki kif inti sħaqt fuq l approach fil-istrateġija interna ta' sigurtà. Issa, xi wassal dan rigward kooperazzjoni bejn l-istati membri, però aħna nafu u reċentament aħna nafu wkoll kellna fil-fatt smieħ ieħor fejn ġimistqar li aħna xorta waħda għadna qed naffaċċjaw diffikultajiet kbar f'dik li kooperazzjoni anki fuq il livell ta' servizz ta' intelligenza fost l-istati membri u anki fuq il-livell ta' strumenti oħra kruċjali bħal pulizija. Dan mhux biss fuq livell Ewropew imma anki fuq livell nazzjonali u jiena qed nitkellem minħabba l-fatt li jiena naf x'inhi sitwazzjoni fil-pajjiż tiegħi Portugal. U naf ukoll kif il-kriżi ekonomika affettwat mod kbir il-kapaċitajiet ta' bosta minn daw il-forzi biex ikun jistaw wieġbu għal ħtiġijiet tal-pajjiż. U dan ukoll wasal għal konsegwenzi anki fuq il-livell ta' interoperabilità. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi i x'edin tagħmlu f'kawżi sabiex tassikuraw dan kollu għalix hemm ħafna attenzjoni intruziva minnaħa ta' istituzzjonijiet Ewropej bħal Kommissjoni pereżempju meta tiġi fostna u tara kif l-istati membri qed joperaw b'mod ekonomiku. Wieħed irid jkun konsiderazzjoni hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar sigurtà ta' ċittadini tagħna, però aħna mhux qegħdin naraw din intrużjoni biex dawn il-partijiet jikkoperaw b'mod effiċenti bejnietom f'termin ta' sigurtà. Hawnhekk mhux qed nitkellem biżwar teddit, imma qed nitkellem dwar teddi ieħor, ta' tip ieħor li eh, ġi ġi li wasal minħabba il-kriżi finanzjarja. Anki per eżempju l-implikazzjonijiet oħra bħal eh, infrastruttura kritika tal-Unjoni Ewropea li tiddependi mill-ħidma tal ispazju aerju tagħna, aħna kellna wkoll ir-Russi li kienu qed fuq il-territorju spazjali tagħna. X'ingħidu dan kollu? Il-mistoqsija tiegħi li Sir Rainwright għal Europol. Meta nqisu il-kriminalità kollha li inta referenza għalija. Salli ma punt il-ġlida kontra l-ħassil tal-flus huwa element kruċjali sabiex wieħed jindirizza eh, tipi differenti ta' kriminalità li bla dubju għandhom għan ċar, ġifiri biex meħti jagħmel il-flus. U meta dak il-ħasil tal-flus jiġi faċilitat, mis-sistemi tagħna stess, jew inkella il-politika e, tat-taxxa tagħna li hija dajfa ħafna, din tippermetti biex il-kriminalità timxi l-qudiem. Skużani, jina naf li kelli nżom ma' 10 minuti, ma forsi nerġa' nitkellem iktar qoddim. Eżis kollegi, jina għandi lista twila. Aħna rridu nlestu dawn il-punt fl axra li il-kollega tagħna jrid eh, jieqaf u jħallina fl axra Nagħti l-kelma issa l-Onorevoli Jan. Grazzi sew Sir President, u ningrazzja lil mistiedna tagħna l-preżentazzjonijiet tagħhom. Jien għandi mistoqsija għal kull kellim. L-ewwel mistoqsija Nresa għal eh, sur Pjante Todis mill-Kosi. Nishtin sansik dwar is-sitwazzjoni taħt it tratat ta' Lisbona fejn aħna qegħdin naraw li bosta mill-miżuri tal- kooperazzjoni bejn pulizija u ġudizzjarji jiġu kodeċiżi mill-Parlament Ewropew u aħna wkoll koll rridu insegwu eżattament x'inhu jiġri b'dawn il-miżuri u kif aħna nistgħu nimplementaw mot aħjar u ntejbuhom ukoll. Kif tista' tibni kooperazzjon li tibqa' dejja bejn dan il-kumitat u kozi mingħajr ma din tkun kif ini bħalissa Jina kontent li għanna diskussjoni miegħek, pero jina naħseb li tajjeb li kik aħna nippjanaw aħjar u kif intejbu kol il-qasam ta' sigurta, libertà u ġustizzja. Irrid ikollna idejat konkreti sabiex aħna nimxu l-qudiem. It-tieni mistoqsija hija l-Sur Rainwright. Jina verament nammira x-xogħol ta' Europol, anki fil-qasam tal kriminità ċibernatika, l-Aġenzija tal kriminità Ċibernetika Ewropea. Jien għandi bosta idejas, anki kif tkellimna fu eh, l-appoċ tal-ġitz. Aħna kena diskussjoni fit-tul dwar dan, pero nixtieq nixbet l-attenzjoni fuq punt partikolari. Mill-perspettiva tija jiena nħoss li hemm bosta nies li qablu mija jukoll inti qed tiġġustifika x-xogħol tagħkom billi tużaw ċertu titli. U inti wkoll qassamt dan il-manwal il għandna strateġija dwar il-kriminalità organizzata u f'dan il-manwal insibu partijiet importanti ħafna, però jekk inti tikteb l-abbuż ta' l-anonimizzazzjoni u mbagħad tajt li biex imtsemmi dan il-punt il-kriminalità ċibernatika aħna għandna eh, sessjoni fl-10 u nofs forsi tista' titkellem dwar dan il-punt iktar qudiem, però is-surrenjent ħajkun magħna dak il-ħin iva jgħid il-President. Jiena naf li huwa diffiċli li toqgħod tara eżattament ċanna fuq l-aġenda, però dak huwa x-xogħol tiegħi għalhekk qed ngħidlek qed nixbidlek l-attenzjoni. Ġifieri dan il-punt huwa eċċellenti inti tkellimt fuq il-kooperazzjoni u nirringrazzjak għax dan li taqt nisqu jien ukoll. Mela, zommu għal zewċ ma zewċ minuti għax ma tanċanna ħin, pero dawna punti eccellenti. Nati l-kelma l-Honorable Vergiat. Grazzi tas Sur President, grazzi l-żewġ kelima tagħna. Jiena naħseb li hawnhekk aħna lkoll insabu konvinti li dritt tas sigurtà huwa dritt fundamentali. Però bħal kull dritt ta' bilħaq dawn iridu jinġabru fl-imkien u wieħed irid iqis id-drittijiet kollha, speċjalment meta nqisu wkoll il-kwissjoni ta' proporzjonalità. Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ħadet deċiżjoni fuq ċertu attivitajiet li saru minn aġenzji tat telecoms u nafu li ta' sikwit il-konsegwenzi ta' ta' ta' Lisbona mhux dejjem jittieħdu konsiderazzjoni u għalhekk aħna naftit dubi rigward l-affarijiet kif edin jaħdmu. di mhix kwissjoni biss ta' taħriġ imma hemm ukoll l-impjegati involuti rridu nassikuraw li l-politika tagħna l-kollha tinkludi drittijiet fundamentali mod wiesa jista' jkollna xira dominanti ta' drittijiet fundamentali Għalhekk irridu nassikuraw u importanti li nassikuraw li id-drittijiet ta' skrutinju jkunu hemm, pero da mhux biżejjed, irridu naraw kif nistgħu nassoċjaw b'mod aħjar il-Parlament Ewropew. Mhux biss billi nagħtu feedback lil Parlament Ewropew wara li jkunu saru l-fatti u dan ma jsirx mod dejjem regolari. Għalhekk tkun ħaġa tajba li kieku aħna ikollna daw il-konsultazzjonijiet fil-bidu ta' kull presidenza per eżempju biex aħna verament ikollna informazzjoni serja, reali u konkreta dwar riski u t-teddit evalwazzjoni vera tal-politika li tittieħed fuq livell tal-Unjoni Ewropea, però anke fuq livell ta' stat membru għaliex inkella l-kooperazzjoni verament ser tkun retorika vojta. Jien naħseb li intom semmejtu wkoll il t-partijt interessati u jiena tal-fema li l-NGOs għax nixtieq nżid nżid nżidhom ukoll dawn ma mħasba dwar jeħtieġa nikludu NGOs fi gruppi oħra fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' sikwit aħna nħossu li donna qed eh, nipprovaw eh, nwieġbu għal dawn it teddid serju reali, però qed innaqru oqs moħra ta' politika u drittijiet oħra. Anna Gomes diġa għajmed dan il-punt fil-kuntest tal-Portugal, pero x'taħseb inti dwar din il-kwistjoni partikolari, x'taħseb li huma l-prioritajiet aħna nafu li dabil bil-ħada u l-prioritajiet mandom xie jiġu injorati u minsija. Kif ser naraw li aħna mhux ser nirrispondu għal dawn il- teddit detriment għad drittijiet oħra b'mod proporzjonat. Grazzi tassew, is nagħti il-kelma l-onorevoli l-onorevoli Cornelia. Grazzi tassew. Għandi tlet mistoqsijiet li jorbtu fl-imkien ma' ċertu punt eh, kwistjoniet li semmejt inti skellim dwar l-operazzjoni Arkemide. Mela mistoqsija għal Sur Wainwright. L-Europol qed taħdem mill-qrib ma' Frontex kif għat tajjeb inti u intom identifikajtu madwar 10.000 immigrant illegal. Kif ħdimtu eżattament ma' Frontex? Ista' tgħid kemm xejn aktar dwar il-proċess u e, l-elf persuna li bħalissa jinsabu arrestati? X'tip ta' kwoti għandkom? x'qed jorbot il-dawn in-nies flimkien dak il fuq xi xinu ma akkużati, meta niġu għall ispejjeż imbagħad x'tip ta' spejjeż eh, eh, hemm involuti meta niġu għal dawn l-operazzjonijiet. Grazzi tassew Cornelia nagħti l-kelma sa lil eh, l-Onorevoli Carlos Coelho. Grazzi sew sur President, jiena ikolli ngħid li jiena naqbel ma' il-kommenti tal-Onorevoli Timothy Kirkov dwar l-operazzjoni Arkemedi dan huwa strument biex aħna nippruvaw noħol u tip ta' struttura hawnhekk. il europ tal-Europol qal ukoll li għandna kemm hekk ċans biex niverifikaw kif Ir-rispons sinata u jina nittama li l-Europol ikun jista jittallem l-esperienza li kiseb. Jina ikolli najt li jina minix daqsek impressjonat bil-rizultati 25.000 pulizija aktar minn 1000 persuna ġit arrestata, pero sinċerament 80% ta' dawn il-persuni huma immigranti illegali, ġifri huma persuni normali, mhumiex kriminali, però minkejja l-fatt ir mumiġ mhumiex daqshekk impressjonanti. L-importanza ta' din l-esperjenza hija importanti għaliex hija l-ewwel u l-akbar esperjenza bħal din. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi l-Europol jekk l-Europol ser tfassal rapport u tanalizza ser tanalizza x'sar mod tajjeb u x'ma sarx tajjeb din l-esperjenza u jekk aħna ser naqsmu dan ir-rapport mal-Parlament jew inkella biss il-Kunsill ser ikun jista' jaċċessa dan ir-rapport. X'fini xi nkunu naf jekk hux ħajkun naċċessa dan ir-rapport jew le. Grazzi sanat il-kelma lill onorevoli Seppel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann... Grazie ħafna, Sur President Jina naqbel ma' żewġ kellima sa' ċertu punt. L-arki medes hija operazzjoni ibbażata fuq il-pulizija li l-iskop tagħha huwa li ssib l-atturi tar-reati. Imma aħna tkellimna dwar 10,000 immigranti illegali imma elf persuna biss li intafaw il-ħabs minħabba reat. Allura jider li hemm nuqasta proporzjon eh, fil-mezzi li qed jiġu intużati fil-rigward tal-immigranti dawn id-disa telef illi wieħed qed jassumi li mamlu lebda reata. Għall-inqas mhux fajnejja l-elfa illi ġo li intafaw il-ħabsa interessata ħafna li nkun naf eżattament kif aħna niġġustifikaw li l um, lilhom u xinu għarajat li qed jiġu akkużati biħa. Dawn kienu l-persuni li kienu qegħdin jorganizzaw it-traffikar tal-bnedmin u l-sim tal-frontieri b'mod illegali uh, kienu ġifri huma ħatja ta' din l-attività legali. Dawn l-elf persuna illi um, inżammu ħajjiġu akkużati u jaddu minn fuq proċess, grazzi ħafna, eh, kollegi tal izamajtu mal-ħin, is-sur Depri issa, Gerard. Grazzi ħafna, President. Il-mistoqsija tiegħi għandha xtaqsa mal-reati fuq l-internet forsi aħjar inħalli għal iktar tard. E, u l-President jgħidlu iva x'għandna punt aktar il qudiem Il-mistoqsija tiegħi għandha xtaqsa mal-predaturi fuq l-internet mela indirizza fil-punt li jmiss iva. Flash rawn off jgħidu l-President, grazzi ħafna. Mela. Il-Sinjura Lorestin Marġi Grazzi lill-President, grazzi lil eh, lill-kellima eh, tal-prezentazzjonijiet u importanti għet jara il-situazzjoni u l-opportunitajiet il-ġodda. Il-qasam ta' sigurta illi għandu xaqsam mal-sigurta interna u esterna kif intqalanka mill-prezentazzjoni tal-kozi. Din hija dan huwa qasam mhux tradizzjonali, difiża psikoloġika Hemm xi istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea li qegħdin iqisu eh, din bir-raqqa l-informazzjoni per eżempju ehm, kif qed isseħħ f'pajjiżi terzi. Ir-Russja per eżempju l-bieraħ eh, semmi strateġija fuq l-internet illi eh, qiegħda tipromovi era ġdida ta' medjazzjoni tal-informazzjoni għal pajjiżi terzi u qed jiftħu sit 45 lingwa anka lingwi tal-Unjoni Ewropea biex anka jaffettwaw persuni fl-Ewropa u ħajkollom din il-propaganda anka fir-rigward tal ukrajina Hemm xi aġenzija illi titratta din il-difiża psikoloġika. Grazzi Margie il-Sinjura il Tomasic issa jmissa. E, kulħadd jgħid illi kulħadd f'kull pajjiż hemm il-mafja, imma fil-pajjiżi ex-komunisti ngħidu kull mafja għandha pajjiż Meta wieħed ikun jaf illi il-mafja f'ċertu pajjiżi taħdem mal-gvern, kif tinvestigaw intom meta tmorru fil-pajjiż? Il-uffiċjali kun jafu li hemm l-Interpol u l-Europol u tistgħu tmorru bil-moħbi inkognito jina xtaqt niċċekkja illi kulħadd um, illi talab biex jitkellem issa tkellem. Jina nirringrazzja l-kollegi tal-eżamitu mal-ħin tagħkom, kulħadd jidher li tkellem hemm xi punti oħra fuq uh, l-aġenda ma anka punt orali u anka punt fuq il-kriminalità fuq l-internet u ħanitlu fuq is-sigurtà. Min għandi issa mistoqsija. Jiena qed illi mill-mistoqsijiet huwa ovvju illi um, ħanduru um, lej suġġetti marbuta eh, suġġetti partikolari bħat trafikar tal-bniedem per eżempju u anka il-ġellida barranin u meta il-Kunsill beda jiddiskuti din minnaħa anka tal-kozi li dan huwa punt interessanti. Di is-Sur Diazever forsi xtaq jitkellem xi ħaġa fuq dan il-punt u jixtieq jitkellem issa mid-dera Iva malaj Iva mod veloċi ħafna. Jiena, mhux se nitkellem dwar l-alkemidis l-opinjoni tiegħi dwar dan xtaqt ngħid il jina kurjuż ħafna. U nixtieq inkun naf eżattament x'inhija l-efficienza tal-programm SI din hija il-mistoqsija tiegħi eh, jina smajt li dan ħajkun dokument strateġiku orizzontali u ħajkollu lista ta' reati fiħa u affarijiet bħal dawn imma jiena naħseb li f'dan l-istadju tal-loba tagħna qegħdin naħirbu wismi mir-realtà. Dan id-dokument li ħaltieħed qudiem il kunsil f'Diċembru ikun interessanti li aħna jkun naċċess għalih biex naraw um, kemmu profond u xiejt dwar anka il-sigurta u dokumenti oħra essenzjali. Grazzi ħafna l-surdija zemera. Il-punti għaj kien eh, kien l-istess pal ta' sur Albrecht dwar il-parlament eh, pala ko leġislatur li jistaw kol jaħdem it-fit mal-konsil imma forsi inti aktar il-qoddim tista' issemminna daw il-punti mela il-sur pjanta dossi għandek il-mikrofonu eh, u għankan bat il-kollega sur Vejner tikun se jirrispondi huwa wkoll. Ħajkolli inżomm eh, fil-qosor u ħajkolli anka naqat flimkien ċertu risposti għax dan huwa l-aħjar mod illi wieħed jitratta din il-mistoqsijiet kollha. Jiena ħanħares ukoll l-istrument tal-informazzjoni u ħan semmi punti u kolli li forsi jitlu anka fil-prassi u l-proċedura tal-parlament u dal-komitat. Jiena pala president tal-kozi, jiena disponibli anka wara biex inkun nista nibat anka il-responsi um, miktub biex niprofa nilħaq kull punti li issemma il-lum U anka nistaw nitkellmu dwar dan aktar il-qoddim uh, flaqat oħra mal-parlament. Mela, ħanibda jiena eh, mill ħar il-kozi dwar il-mekanizmu tal-kodeċizjoni li semmejtu. Il-kozi għandu rwol operattiv u ma jitrattax eh, aspetti leġislattivi, il-mekkanizmi ta' kodeċizjoni, ġiri importanti ħafna, tidu zomu għaf moħkom minajra eh, ma noqogħdu nitlu fl-aspirazzjonijiet aħna namlu biss operazzjonijiet ta' koordinazzjoni, ġifiri bej l-istati membri, l-istituzzjonijiet l-aġenziji, um, relazzjoni mal-Parlament huma regolati mill-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fil-Kunsil tal-Ministri ma jiena aħna kif qed tiġa aħna disponibbli biex inkunu nistgħu anka nirrispondu kwalinkwa mm, punt u anka biex natu kwalinkwa eh, informazzjoni li nistgħu natu anka bir-rapporti li noħorġu periodikament Eh, dan huwa importanti li nsemmih minħabba l-arkitettura u l-istruttura li tippermetti jippermetti it-trattata. U li aħna bil-forsi rridu nirrispettawa din l-istruttura. Issa, fi rigward ta' dak illi qal il-membru um, parlamentari Portugiż, diffikultajiet tal-pulizija anka minħabba l krizi ekonomika, u hawnhekk jiena nixtieq anka insemmi eh, punt eh, l-Unjoni Ewropea eh, eh, ħafna drabi tisħaq ħafna fuq l-ekonomija aktar minn fuq is-sigurtà u l mekanizmi ta' effiċenza fis-sigurtà. Jiena eh, nista' nsemmi xinu huma l-mekkanizmi ta' effiċenza illi hemm fil-law enforcement. Aħna nafu illi aħna ħafna drabi nisimgħu biss meta l-affarijiet ikunu negattivi, meta jsiru rejati u Eh, anka kif għal Rob, l-operazzjoni Archimedes, eh, ekk, aħna n-koordinaw ir-riżultati ma eh, ħadd ma jista jqis fid-dettall ment aħna xirna xilna niksbu anka mill situazzjonijiet tal-law enforcement. Suġġet e, suġġett interessanti, per esempio, għat terrorizmu nafu, zgur, e, e, ċittadini jafu um, xini teddida reali, kemija fil-qrib, e, e, e, u kemm u dan naraw meta seħ iseħ xi ħaġa, imma wieħed ma jafx eżattament kemm azzjonijiet isiru biex qed jiġġieled kontra dawn l-atti terroristiċi. Il-problema ta' terrorizmu semmejta mhux biss għaxija attwali Imma ka minħabba illi eh, f'dan ir-rigward hemm ħafna riservatezza, segretezza, u eh, wieħed irid ikollu anka bilanċ bej eh, dak li seħ mill-istituzzjonijiet fuq livell nazzjonali u mbagħad il-koordinament fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin naħdmu hawnhekk, però il-problema hija doppja. Irridu noħolqu mekkaniżmi bażiċi li serħu moħħ iċ-ċittadin u ma nagħtux l-idea għax inkella ma jkunx ġust. Illi aħna istituzzjonijiet nazzjonali illi mhumiex attrezzati biżejjed biex jiffaċċaw it-teddit għax mhux hekk imma hemm il-ħtieġa illi wieħed ikun mm, jaf eżattament x'inhija it-teddita. Eh, Eh, u mux etnejt bissa nitkellem dwar l-azzjoni ta' terroristi u l-azzjoni ta' nawara li jamlu xaħġa, manka l-wħed eh, jiprevedi l-atti terroristiċi u anka eh, fil-roadmap il-punt 13 li um, il-Kunsil tal-affarijiet um, interni u l-ġustizja ta' ottubru ta' mandat lill presidenza biex jaraw il-possibilta li wieħed isalva l l-istrumenti ta' effikaċja, ta' efficienza illi issa edin ifornu l-informazzjoni li l membri manka biex ikunem fil-Europol Pjatta forma komuni biex wieħed jiġiret kontra il-terrorizmu. Jiena eh, naf illi eh, eh, forsi ċertu diskorsi mux kulħadd jifimom, imma aħna qed nipprovaw nibbilanċaw kollox biex l-atturi prinċipali jkunu l-istati membri bl-istituzzjonijiet interni tagħhom tal-infurzar tal-liġi, imma il-Europol mbagħad ikollu il-playing field, l-istruttura illi dawn l-atturi, dawn il-footballers biex ngħid hekk ikunu jistgħu eh, jilabu tajjeb f'loġika illi tagħti servizz iċ-ċittadini Ewropej u tqisu koll Um, e, e, e, fuq livell ġenerali il-livell uh, internazzjonali. Din mhix ħaġa faċli hemm ħafna entitajiet tal-infurzar tal-liġi, mhux kull mawa multipliku huwa negattiv, jiġri dan fil-Portugal, fl-Italja, f'pajjiżi oħra fejn hemm entitajiet differenti. Pero ħafna arfin, arfin li aħna ma nistawx inwarbuħ fil-ġemp, u għalhekk irid ikun hemm il-koordinament. Ħafna drabi forsi wieħed iżdam bħala formola attratta li wieħed ma jifimix. Imma di dan huwa l-mod ta' kif għandna naħdmu koordinament operattiv E, e, dan qed insemmiħax e, f'aġenda riċenti wieħed irid bil-forsi daħal l-atturi kollha l-aġenziji l-Europol l-atturi differenti biex jikkordinaw nietom u anka biex jaħsbu u jilqaw għatħassib li hemm għax eh, eh, irridu naraw li il-kriżi ekonomika ma tolqoċ il-daw l-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi, il-koordinament u l-ħtieġa tal-koordinament. Għalfejn huwa importanti li kun kull tip ta' disciplina involuta eh, fil anka fis-sikurezza fl-ambitu tal-legali Ewropew. Dan ovvjament għax hemm problemi, problemi ta' tkabbir per eżempju, u dan huwa mm, problema anka ta' sikurezza, ta' sigurtà. Tiffinanzja l-Ewropa proġetti illi permezz tagħhom l-istati membri illi jipruvaw jtejbu il-capacity building ta' dawn il-pajjiżi li huma parti ħajkunu parti mitkabbir u anka biex nippreparawhom li wieħed isegwi l-adekwat ċertezza tagħhom fil rigward ta' tkabbir. Dawn huma suġġetti marbuta illi eh, permezz tagħhom is-sigurtà, suġġett ta' sigurtà imma anka drittijiet fundamentali ta' ċittadini huma suġġetti importanti illi huma fidejn mm, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ma li jmorru li lin ukoll mill-sigurtà nnifisha. Din it-trasversalità eh, aħna edna Eh, skużawni li jina għat niprofa nġbor il-punti fl-imkien imma eh, din il, dan il-punt ta' trasversalità eh, fil rigward per eżempju anka ta' tkabbir Imma hemm ukoll il-rabta bejn is-sigurtà interna u dik esterna. Jiena dan naħseb diġà fil-fatt il-qattu ftit wieħed jista' jitkellem ħafna iktar hemm evidenza illi l-problema tal-sigurta e, ta interna hija marbuta ma' affarijiet esterni u koll ma' per eżempju il-ġellida barranin huwa suġġett e, bħal dan ċittadini Ewropej daw tal-ewwel ġenerazzjoni li adottaw din il-metodoloġija li jiddeċidu li jmorru jiġġieldu f'pajjiżi oħra u mbagħad jiġu lura u joħolqu problema ta' sigurtà fuq livell estern imanka problemi serji meta jidħlu lura f'pajjiżhom li huma il-pajjiżi tagħhom u pajjiżi tagħna hija problema fundamentali u jiena l-darboħra nixtieq niskuża ruħi għax jiena irrid eh, nillarga minn hawnhekk għax għandi laqa oħra eh, eh, laqa eh, marbuta mal-sigurtà interna u esterna biex niddiskutu ehm, appuntu dan il-punt iġifiri il-kontribut tal-sistema ta' sigurtà tagħna biex jaraw eżattament x'qed isseħħ f'dawn il-pajjiżi. Suġġett ieħor ta' Eh, trasversalità u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Il-problemi ta' emigrazzjoni, ta' sigurtà per eżempju, l-Italja żgur qiegħda qudiem għajnej kulħadd hemm il-problema li aħna qegħdin fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea u eh, dan l-aħħar ħassejna l-impatt kbir eh, ta' dan il-fenomenu li għandu ħafna wkoll problemi malbuta ma' sigurtà u anka problemi oħra anka ta' akkoljenza ta' ta' tal-immigrazzjoni regolari u irregolari u dan irridu naraw brabta ma' relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi u anka hekk tittamel l-Unjoni Ewropea u qed taħseb dwar dan tkellimna u kol, irreferejtu u kol għal l-istrateġija tas sigurta interna. Ix-xogħol illi sar fl-ambitu tal-kozi kien fil-fat preparament ta' dokument li għandu valur politiku u strateġiku u Il-Kunsil ta' Deċembru, il-Kunsil ta' tal-Ministri, ġifiri, li għandu valur miżjut, li prepara l-konklużjonijiet tal-istrateġija. U mhux l-istrateġija illi e, e, fil-fat l-istrateġija li tiġi approvata, l-istrateġija l-2015 li anka irritu ukoll trid tiġi approvata mill-Parlament. Jekk l-istrateġija kif qed tiġi rappreżentata f'dan id-dokument li għandu valur um, politiku strateġiku, forsi mhux qed tidħol fid-dettall Eda e, għax dan huwa biss il-punt ta' tluq ta' azzjonijiet li ħajsiru wara anka fir-rigward tal-finanzjar. E, Eh, eh, aktar il-qoddim ridu jiddaħlu eh, anka dawn aktar fid-dettal hemm ukoll operazzjoni Archimedes involuta fiha din l-istrateġija. Strateġija ta' sigurtà interna li fuq il-proposta tagħna qed għattitkall qed tiddaħħal ukoll id-drittijiet fundamentali tal-drittijiet tal-bniedem. tal drittijiet tal bnidem tal drittijiet tal bniedem Is-sur Valdemera kellu pont eh, ta' eh, xa jitkellem, eh, dwar is-suġġett jgħid il kellimi Direttur, jiena tkellimt dwar l-ISS għax għabbażi ta' dak li qed intu ħajkollok titlaq, ara illi dan huwa fuq il-punt li mis tal-aġenda tagħna, imma din hija importanti ħafna għalina il-sigurta interna. Aħna fil-fatt bozzaw mistoqsija orali u ħajkun hemm diskussjoni profonda fuq da, dak li għadek kemet inti fuq l-ISS eh, b'kull rispett il-punti li inti indirizzajt u l-lista sħiħa tal-drittijiet tal-bniedem li inti qed issemmi e, e, e, naħseb jiena hija bażika wisqa u itħassipa u għatħassipa li huwa maqsuma taħattijħor u għalek qed nistaqsi din il-mistoqsija jiena għal darboħra jiena Eh, tkellimt eh, dwar dan il-punt. Sibtek li mista tkun għawek, issa, imma il-Parlament imħaseb ħafna dwar dan il-punt tal-ISS. Grazzi ħafna. Nifhem, sur eh, ġusemera il-puntijak, qabel ma tamel l-ħar sentenza. Il-frustrazzjoni li għawek etna raf wiċkom komina, kienet illi kena prezentazzjoni xi sena ilu eh, tal-kozi, għajkolok titla terġa, eh, u l-prezentazzjoni kienet waħda ġeneralizzata iżejiet li hija ovvja illum ek stajt tagħmel biss. Imma din hija sitwazzjoni operazzjonali. Eh, nitkellmu dwar um, kooperazzjoni mal-Kunsill, rridu nagħmlu issa huwa li fir-rigward tagħna u l-kwalità tal-mistoqsijiet qed juru dan huma ibbażati fuq il-fatt illi aħna meta nkunu nixtiequ nkunu nixtiequ nafu x'qed jagħmel il-Kunsill u anka l-Kummissjoni kollha proposta aħna nkunu nafu fil-font x'qed iseħħ. Iġifieri mhux qed nitkellmu biss fuq l-artiklu 71 u li konna biss informazzjoni, għanna nishtiqu dialogu fuq is suġġett kif qal um, kollega tijaj, il-din l-istrateġija hija importanti ħafna għalina u um, anka minn dak li qalu l-kollegi jider ċar li situazzjoni hija intensiva mal-Kunsill u ħajkonna nerġgħu nistidnuka hawnhekk għal dialogu aktar id-detaljata. U għalek naħseb eh, dan huwa forsi mod tajjeb biex nikkonkludu ma tista inti jekk trid anka tagħmel l-aħħar sentenza tiegħek u aħna ħanġibu lil kozja nekdar boħra niddiskutu suġġett suġġett u skur eh, ħajkonna mistoqsija orali. Eh, jekk joġbok għala permezz ta' sentenza aħħarija. Ħankun franka jien, it deep huwa ovvjament malbut mal-ħtieġa ta' definizzjoni aħjar fir-rigward tal um, dak li jagħmel il-kozi. Maħna qed diġà qed qegħdin nitkellmu dwar punta tluq hawnhekk. E, għalhekk e, hemm din is-simplifikazzjoni jiena lest li nkun disponibbli ovvjament skont il-mandat tiegħi imma jekk hemm il-bżonn u li jintom eh, eh, eh, tgħidu li li jrid nirrispondi mistoqsijiet oħra jiena nkun nista' nagħti anke rapport fid-dettall b'risposti dwar dawn l-affarijiet illi staqsejtu intom u anke nista' nerġa' niġi għaw u nirrispondi l-mistoqsijiet naraw eżattament mhux biex x'inhuma il-ħtiġijiet ta' informazzjoni li intom għandkom bħala istituzzjoni parlamentari imma eh, jekk eh, fil-metodoloġija dan huwa permess nista' u wkoll nagħmel lista ta' talbittakom nanalizzom u imbagħad niġi u nirrispondi fid-dettall sezzjoni illi tifmu intom illi eh, ma tistax, ma laqas ma tistaw tipretendu l-ifsi għajna nkun nista nirrispondi l-mistoqsijiet kollha ta' kon fil-font. Grazzi ħafna. Il-punti għu għalli għanna bżon iktar eh, nisimma li kun naħdmu suġġett suġġett miegħek fuq id-dialogu bejnietna fuq is-sigurtà interna. Grazzi tal prezentazzjoni tagħkom dan jiddispeċini tal-li dewimtek eh, hawnhekk, grazzi ħafna u issa il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna biex nitkellem fuq ċerti mistoqsijiet speċifiċi is-sur Wainwright fi żmien 43 minuti l-ewwel nett nixtieq nikkoreġi xi nuqqas ta' fejim dwar l-arresti. Żgur ma nix nitkellmu biex nikkontja fuq il-vittmi li ġew traffikati lejn l-Ewropa fost din il-figura ta' 1100 ruħ. Il-1100 suspettat kriminali, ħafna minnhom huma suspettati minn diversi reati pjuttost seri, xuħut minn minnhom qegħdin jiġu proċessati e, eh, fil jiġifieri palissa din fi stadju ta' suspettati, persuni suspettati biss ma ġewx iċċarġati dawn il-persuni, dawn l-immigranti eh, li huma suspettati instabu mal-frontieri tal-Unjoni Ewropea imma din l-informazzjoni u informazzjoni oħra ġenerata permezz din il-ġurnata ta' operazzjoni għamilha possibbli biex ikollna 170 faċilitatur ta' din ġifri traffikanti innifusom, irretikolati innifusom kienu suġġetti u il-mira ta' din l-operazzjoni flimkien ma' design oħra li kienu għati faċilitaw it-traffikat ta' bnedmi żmien għal raġunijiet ta' sesploitazzjoni fl-Europa. Anka l-offizit ta' kokina iktar minn 300 e, e, arrestati fu reati oħra u danjuri il-punt iktar miftuħa li ir-raġuni li xaħna minna din l-operazzjoni 300 truħ li kienu għedin wet u dawn ir-reati ta' pal ser minn djar, ser ta' ġojelli, u permezz ta' eh, postijiet differenti fl-Europa. Ovvjament setgħu jagħmlu dan f'kull ġimma setgħu jagħmlu ma li wettaqna din l-operazzjoni koordinata stajna nifmu aħjar kif jaħdmu dawn ir-retikolata. Ngħidu l-intelligence tana fuq il-natura ta' rabta pal per eżempju Londra, Pariġi, Brussell, Iġifiri dwar mistoqsija tajba tassu l-Kokokas, aħna nirrikonoxxu illi li d-dinja saret imxiet il-qoddim sa id-dinja saret iktar integrata biex aħna niddiljaw ma l-affarijiet fuq mod b'mod kompartmentalizzat. Aħna nifmu li jem infrastruttura kriminali marbuta illi tiġbor flimkien diversi attivitajiet kriminali u qed nippruvaw nattakkaw il-parti l-iktar kritika ta' dal-istruttura. U tul di l-operazzjoni Archimedes aħna n-naxxienna niġbru intelligence minn parti waħda tal-operazzjoni li fetħet il-BPN eh, għal arresti f'parti oħra. Xi kultant b'mod mhix marbuta b'mod ma' pereżempju kellna retikolati li kellhom x'jaqsmu ma' frodi u xi e, faċilitaturi kriminali fil-trafika ta' bnedmin. Allura, ħareġ il-punt f'din l-operazzjoni għal-kimeta li rridu nkunu iktar organizzati u naħdmu fl-imkien biex inwieġbu għan natura moderna ta' dawn ir-reati kriminali. Imma l-Frontex hija eżempju interessanti li Frontex wetta dan it-tip ta' operazzjoni fil-kors ta' natura tagħhom ta' xogħol. Ta u sakemm naqblu biftejim ta' ta' skambju ta' data bejn bejnietna u Frontex ma, ma jkunx jista' jkun possibbli aħna nipproċessaw ta' kuljum l-informazzjoni bejnietom bejnietna. U dan juri l-punt għaliex il-Frontex u l-Europol hemm bżonn jaħdmu fl-imkien iktar miqrib fil-futur Ovvjament aħna ħan uħorġu eh, b'rapport ta' riflessjoni fuq qed inkellem qed nirwieġa pal mistoqsi oħra, żgur nistgħu nagħtu rapport lil parlament bit-tama li nistgħu nagħtu iktar provi u nikkonvinċukom eh, fuq il-valur eh, ta' operazzjoni bħal dan. U fl-aħħar dwar il-mistoqsija fuq ħasil ta' flus sa ċertu limitu dinja sistema ta' kriminalità u qegħdin iġġieldu E, e, situazzjoni fej għanna għafas għawi ta' ġlieda kontra dan il-ħast kontra l-faċilitaturi ta' ħassil ta' flus imma m'għandniex biżejjed e, avvenimenti ta' investigazzjoniet ta' ħasil ta' flus biex noħorġu punti li kumnu komuni, iġfri għatem baqa xogħol hemmhekk. Nirringrazzjakom. Rob, grazzi ħafna tajt il-President. Inti kważi id-disciplinajt li l-ekin nifsek u assat li id tweġi tijak. Nishti u ninsaqsu kull kollegi l-oħra jekk għannix għandkom xi zjed mistoqsijiet li tista' twieġeb. Brigitt jekk jozb. Iċfri, punt li jmissu għatija, jurit innaqsu. naqsu Grazzi, mistoqsija ta' segwitu malajr. Ovvjament l-1100 ruħ li ġew suspett li huma suspettat jekk daw in-nies qegħdin fidejn l-istati membri eh, fis-sistemi legali tagħhom allura għadu importanti għall Europol eh, biex toħo informazzjoni dwar x'ħajkun ir-riżultat tal-operazzjoni Archimedes nistgħu nifmu li l-Europol ħa tirċievi ċertu feedback fuq xieġri minn daw is-suspettati, x'kategorija ta' reati, eċċetra, ħajkollhom mistoqsi joħra fuq il-faċilitaturi qed tajt li faċilitaturi ta' immigrazzjoni dwar min qed jgħin lin-nies biex jaqsmu l-frontieri illegalment, però fl-istess qed titkellem fuq traffikat ta' bnedmin. Din hija ħaġa li fil-laqgħa tal-kumitat jinriġt biha il-bieraħ inti fil-fatt qed tifhem li jekk xi ħadd ikun qed jgħin immigrant biex jasal għal pajjiż iktar sigur allura awtomatikament dan huwa traffikar ta' bnedmin? President, għaw xi ħadd li għandu xi mistoqsijiet oħra xie għamel? Għax bat fil-każ ngħaddi għal Rob. Mela, Monika, int l-ewwel. Grazzi ħafna Sur ċemen l-Onorevoli Holmajer. Jien naħseb li l-operazzjoni hija verament pozittiva x'essenzjalment qiegħda tisħaq fuq kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Essenzjalment dak hu il-post fejn jista' jgħin il-Europol. Imma nixtieq nagħti l-opinjoni tiegħi f'dan l-istadju jiena ma rridx li najt il-reġun tiegħi kien involut dat tip ta' operazzjoni Archimedes imma l-operazzjoni nifissa f'ħafna każijiet il-popolazzjoni tiegħi fir-reġjun tiegħi aħna konna terrorizzati mill-istejjer li bdew joħorġu dwar x'tip ta' operazzjonijiet kienu qed iseħħu biex nippruvaw naqbdu n-nies u, u nsakruhom. Kien hemm pjuttost terrur fir-reġjun tiegħi. Isu f'nofs ta' lejl kien hemm in-nies qed jitkaxkru l-barra minn djarhom minħabba xi attività illegali. ġeneralment nies għana nisimu l-argument li n-nies jikonu kontenti li memx reati organizzati, imma xie kultant huwa l-operazzjonijiet stess li, li bezzaw l-nies. Xtib ta' figuri qed nitkellmu bin-numru ta' apparagum ma' numru ta' uffiċjali tal-polizija li ġew involuti biex kif xista jsir biex l-operazzjoni tkun iktar preċiża, iktar effettiva u iktar prattika, speċjalment biex intejbu is-sigurtà fil-Istati membri. Europol kollha, komunikazzjoni kif suppost mill-Istati membri huwa biżejjed li din informazzjoni hija proporzjonata l istati membri li jibbatu l-istess ammont ta' informazzjoni meta niġu għaġlieda kontra reati organizzati, it tini mistoqsija għandha x'taqsam ma' traffikar ta' bnedmin. Għanna ċertu esperjenza fir-reġjun tagħna imma hija viċċin ħafna ma ta' dak li ġi mistoqsi qabli hemm tipi differenti ta' organizzati reati involuti fit traffikat ta' bnedmin. Sfortunatament aħna għanna eh, eżempju ta' żewġ tipi. Għanna trasportaturi illegali biex u nies li jipruvaw jikunem trafikat ta' bnedmin għal pajjiżi iktar sikuri traffikar ta' bnedmin, traffikar ta' organi, daw kollha huma ġoni suwet. Allura tista' tgħidilna fejn hemm approċ sistematiku taf xi kwoti x'perċentwali fuq xi kategoriji għandek xi informazzjoni bħal din tista' tgħidilna x'dan huwa mod kif dan huwa għandu effett dwar kif taħdem l-organizzazzjoni. Il-President. Edin, edin jenerġajt ftaħt jisni round ta' mistoqsijiet li tfisser presidentina minna għaj. Iġfrija mija kulpa Iċuri ma ftaħċ il-kaxa ta' Pandora nispera. Mela jana tista' kjoġbok tejni billi tagħmel mistoqsija fil-qosor ħafna. Anna, reċentament ċittadin ċiniż ġie arrestat fil-Portugal wara arrest warrant tal-Ewropea għal frodi minħabba frodi fiċ-Ċina. U da jindbat il-gvern Portugiż bilħaq qed jirrifjuta li jagħtini l-ismijiet ta' min ta' viża tad-deb, il-Golden Visa, qed tajt il-kellima. Mela, ovvjament din is-sistema tal-Golden Visa f'pajjiżi imma anke f'pajjiżi oħra għax anke l-Italja qed jaħseb fuqha hija mezz hija bieb e biex jidħlu eh, kriminali bil viza Issa fil-fatt inti qed tagħmel xi ħaġa biex tiskoraġixxi li istati membri biex ikomplu b'din is-sistema li hija mod kif timporta kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea. Okay, um, that's so one minute each, please. Ah, minuta kull wieħed. Cornelia Kjoġbok. Mela, eċ ħaġa fuq xiftejji mis l Wenright bejn l-Europol u l-Frontex għabbażi ta' informazzjoni li għada kif ippreżentajt ilna. Inti jett tista' tiċċaċċa fuq dan il-ftehim fej l-istati membri għandhom l-obbligu li għatu informazzjoni grazzi Cornelia u l aħħar kellim, l aħħar mistoqsija, il-sur Jurek. Grazzi ħafna. Ma nafx sa fejn hemm il-possibilità li, nif li niftemu issa fil-kasna dwar punt nitkellem fil-punt li jmiss. Il-gruppi li jam għajdin wara trafikat ta' bnedmin skontinti huma gruppi li huma mobli u sakke għandhom attività internazzjonali huma gruppi lokali illi jorganizzaw flussu minn ċertu pajjiż lejn ieħor jew ma għabbażi internazzjonali. U kif jisfruttaw is-sitwazzjoni ta' kriża, il-sitwazzjoni ta' kriżi internazzjonali? U bil-mod kif huma jitkellmu fuq it-trafikar ta' bnedmin. Nisper ma ftaħtlex kaxxa ta' Pandora imma forsi tipprova twieġeb għal mistoqsijiet. Dwar mistoqsijiet l-ewwel mistoqsija fuq in-natura tal-faċilitaturi li hija mistoqsija tajba. Dwar 170 aħna rristajna li sa m'għandix din l-informazzjoni f'kull każ biex nikkwantifikaw sakemm huma dawn il-gang masters internazzjonali jiena ħansegwija din imma dwar mistoqsija fuq jekk u ħajkonna feedback dwar xiġri wara il-proċess kriminali, il-proċess ta' ġustizzja kriminali, jina nipretendi li jiva dwar jekk e, di l-organizzazzjoni li Archimedes operazzjoni kienieċ E, ta' effettività kif suppost, aħna dejjem naraw u rridu nkomplu nimmonitorjaw biex naraw nisfurzaw is-sistema biex nżidu l-flussi ta' informazzjoni nagħmlu iktar nagħmlu iktar effettiva u di forsi nittamaw illi ittejbilna x-xogħol tagħna ta' kuljum immu l l-punt ta' Sur Kloko dwar jekk nixtowx inissostnu din il-ħaġa fuq ix-xogħol tagħna ta' kuljum. Le, ma nistgħux imma li tista' tkun biex xogħol illi tista' ssir ta' kuljum jekk il-flussi u ċaqli ta' informazzjoni jkun kostanti. Aħna rridu kol naslu biex aħna nattakkaw ċerti sezzjoni toħra ta' kriminalità, pal per eżempju ċiberkriminalità permezz tal-internet. Allura, dwar l-Onorevoli Gomez fuq il-viza simminix f'diskussjoni ma' l-autoritajiet Portugiżi dwar dan huwa punt li huwa relattivament ġdid għalija ma li wassaltni għalih jiena nistudjah dan, nikkonsidrah. L-Suren, l fuq il-ftejn bejn il-Frontex u l-Europol dan huwa regolat fil-regolament tal-Frontex li jagħmilha possibbli biex il-Frontex eh, specifikament titlob għal data mhux Dejta li ma tkunx e, ġiet proċessata għall-użu e, għabbażit ta' dak l-informazzjoni nkunu nistgħu inwet u xogħol tagħna wkoll kontra faċilitaturi ta' rejati kriminali. Dwar il-perċentwal Jiena nasib sur Iva, assolutament, hija huwa karatteristika ta' li qed insilu iżjed transnazzjonali u mobbli fl-entreprizi eh, ta' reati kriminali u gruppi ta' reati organizzati għandhom l-appoġġ ta' faċilitaturi lokali imma ċerti gruppi li jaħdmu f'kull pajjiż kważi fuq perjodu ta' 12 xahar iwettqu l-attivitajiet kriminali tagħhom. U sakemm daw ir-retikolati kriminali qed jabbużaw mill-libertà tal-moviment li aħna ngawdu fl-Unjoni Ewropea il-libertajiet permezz ta' Schengen, libertajiet ta' l-internet biex kollom jieħdu vantaġġ kriminali dan huwa parti importanti ħafna ħafna kif għandna nirrispondu dan b'mod li aħna rridu nwieġbu għal dawn ir-reati b'mod iktar integrat. Grazzi ħafna. Rob, thank you very much and thank you. Ħafna u grazzi tal-li ħattil ħin biex twieġa għal dal-mistoqsijiet u twieġa għal dal-mistoqsijiet. Inħares il-qoddim biex nerġana tik merba boħra meta titkellem fuq il-punt fuq l-agenda fuq iċ ċiba kriminalità. Issa ħanjuhu l-punt li jmiss fuq l-agenda li verament huwa punt ta' informazzjoni mhux se jkun hemm diskussjoni fuq imma hija punt ta' importanza imma biex nsemmu li għanna għanna jkonna mistoqsija bil-fom, b'diskussjoni fil-plenarja fuq l-istrateġija ta' sigurtà interna eh, u se jkonna vot firdan il-libe kif ukoll fil-libe dwar l-istrateġija ta' sigurta interna f'Diċembru u l-koordinaturi se jippreparaw għal din u issir preparazzjoni fuq il-mistoqsija bil-fon fuq il-Mediterran u qed li l-koordinaturi biex għal boħra jissegu dan il-metodu ta' xogħol għax dinja l-istrateġija ta' sigurtà interna biex nassiguraw illi nikkomunikaw sew dak li qed nagħmlu kemm jista' jkun malajr fuq il kwistjoni l-iktar importanti u jekk xi kollegi għandhom xi mistoqsijiet jekk jogħġobkom għejtulna issa nkella nibqa' sejjer. Imma din nista' nagħmilha bħala appunt ta' informazzjoni. Tajjeb wisq. Tajjeb wisq. Onorevoli membru titkellem l-Onorevoli Wimberg għandi nista' nagħmel mistoqsija fuq dan tajjeb wisq. jekk jogħġbok. Le, wara li jinti tkun rajt l-informazzjoni tijek dwar dan. Jina spiċċajt, għet il-President. Lex you can ask the question. Jina les, tista staqsi il mistoqsija In Swedish. Eh, jag har lite fråga här och det handlar om att när EU ska våga implementera en riktig säkerhetssituation l-Unjoni Ewropea donna applikat strateġija reali li tista' tkun kontraproduttiva. Aħna kena tlet Zvizzeri li ġew għanna minħabba immigrazzjoni ċirkulari u fil-fatt aħna stajna nibbenefikaw mir-regoli li jeżistu u anki stajna wkoll nużaw eh, elementi li nafu li tista' twasal radikalizzazzjoni. ċertu immigranti jistgħu imorru fis-Sirja għaliex dawn it-tlet membri tal-ISIS spiċċaw bi problemi kbar fuq il-post bil-fatt wieħed minnhom irnexxielu jerġa' jidħol jerġa' jitlaq dan huwa ħażin inħabba l-possibilità li jistaw jagħmlu attivitajiet terroristiċi f'ċentri ta' kummerċ fl-Iżvezja. Dawn għalhekk jistgħu nistgħu nintroduċu xi tip ta' miżur ta' sigurtà biex neliminaw din il-possibilità. Ħafna nies qed issaqsu din it-tip ta' mistoqsija fl-Iżvezja kif tista' tgħinha biex nevitaw dan it-tip ta' problema il forsi terġa' titfaċċa fil-ġejjieni. Mela, fuq il- punt tal-mistoqsija orali, il-koordinaturi għedin eh, ħejju il-mistoqsijiet orali, l-lura inti trid eh, taddi mill-koordinatur tijak sabiex twassal il-mistoqsija orali li tixtaq tagħmel. Umbat il-vot ser jisir fil-komitat, umbat ser ikun hemm il-plenari. Ġifri tajb li inti tagħmel hekk eh, fil-post ieħor mal-koordinatur mhux hawnhekk għaliex inkella ser ikollna difficulta kbira biex inkunu nistgħu nisimgħu l kulħadd. No other points of information or questions. Jekk ma iktar punti rigwardan il-punt mela naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri l-iskambju ta' opinjonijiet fuq il-kriminalità ċibernetika u l-evalwazzjoni ta' teddit fuq il-lajokta, l-Internet Facilitated Organized Crime. Il-prezentazzjoni ser isir mill-direttur tal-Europol, Sir sur Rob, jina ser natik il-kelma mill-ewel sabiex taddi mill-ewel għal-prezentazzjoni tijak jek joġbok. Grazzi tassew mill-ġdijt, sur president. Jina l-unika kellim matul din is-sessjoni, allura forsi ser nitkellem kemm xejn aktar fit-tul mis-soltu. per ovvjament ser inżomma l-gwida tal-presidenza biex bekk ikonna ħin biżiet allokat għal mistoqsijiet minnaħa tal-membri. Lan ewlieni ta' din is-sessjoni u li namlu skabitu ta' opinjonijiet fuq il-kriminalità ċibernetika fuq l-evalwazzjoni ta' teddit feħdan il-kuntest tal-rapport li ġi reċentament pubblikat għandkom kopji tiegħu il-kollega tara mel diġa referenza għal dan il-manwal u dan huwa l-evalwazzjoni ta' teddit tal-2014 l-ewwel ħed li ġie uh, uh, imħejjim mill-ċentru tal-kriminalità ċibernetika li ġiet imwafqa mill-Europol fl-2013. Intom li tfarmulaw tieħdu deċiżjonijiet u dawk li faslu liġijiet anki fil-qasam tal-kriminalità ċibernetika huwa importanti għalhekk. Għanna kontributi u kol mill-servizzi ta' forzar tal-liġi mit-28 stat membru kif ukoll mis-settur privat kif ukoll mis-settur akademiku. Jiena nixi naqsam sejbit ta' dan ir-rapport, però anki l-perspettivi tiegħi bħala eh, pratikant oli fuq dawn il-fajz leġislattivi li huma ta' importanza għal dan il-kumitat. L-ewwel net ippermetti li nfakkarkom u kell nagħtikom kelmtejn dwar iċ-ċentru ta' kriminalità ċibernatika fl-Europol. Aħna hawnhekk qed napplikaw il-mudell regolari tal-Europol rigward il-kapaċitajiet uniċi biex aħna naħdmu bħala ċentru ta' koordinazzjoni ta' Eċċellenza. Et naqbdu namlu fl-imkien il-ċentri ta' koordinament għanna mija u aktar analisti li interrogaw din u jevalwaw din eh, informazzjoni u għanna madwar 160-170 punti ta' kontat li għedin jaħdmu fissem l-autoritajiet ta' nfurzar ta' liġi anki li l-indi huma insibu fil-kwartier ġenerali tani u jaħdmu fuq dan il-qasam allura tipprovdu pjattaforma kif ukoll ċentru biex aħna nkunu nistgħu nikkoordinaw it-tweġiba tagħna għal dik li l-kriminalità ċibernatika was ambjent sigur, protezzjoni qawwija u robusta dawn eh, dawn l-arranġamenti li aħna ovvjament għandna fu l qasma kollha tagħna tal-ħidma tagħna. Il-ċentru ta' kriminalità ċibernatika ġiet imwafqa fi jannar tal-2013 nidossib ukoll ser ta' identità, falsifikazzjoni ta' dokumenti u anki oqs moħra ta' falsifikazzjoni dan qed iwasal għal ħafna profitti u ta' riskju baxx ħafna għal dawk li użu mill-kriminalità ċibernetika, studju li mmexxa mill icb sena li għaddiet wera li id-daqs tal-frodi fiħdan l-Unjoni Ewropea jammonta għal 1.3 biljun euro. U għalhekk aħna imħasba dwar kif il- frodi marbuta ma' kummerċet ikompli jiżdied ma' xirri online minnaħat tal-konsumaturi tagħna. It-tieni miżura għandha x'taqsam ma l-isfruttament sesswali ta' tfal. Dan jeħdin ħafna mix-xogħol tagħna li l-iskala tal-problema l livell ta' perverżjoni ħanet nindirizzaw u anki żieda ta' xejrit li qegħdin naraw. Iċ-ċentri ta' krimtaċ ċibernetika qegħdin jaħdmu fuq ħames operazzjonijiet globali li għandhom xesmu ma' networks li għandhom jinvolvu ħafna individwu li jifirxu materjal pornografiku ta' tfal Aħna parti minnek qed naħdmu fuq sitt każijiet Ewropew li jinvolvu mijiet ta' suspettati. Sabiex natikom idea tal-volum tal-materjali huwa disponib dan tmim il-ġimgħa u l-ġimgħa li għaddiet 15 speċjalista minn tmim pajjiżi qegħdin jiltaqgħu f'ħdan Europol f'task force straordinarja biex jevalwaw 4 miljun biċċid ġodda ta' materjal ta' bus ta' tfal F'dawn l-aħħar siċċuraw nek nitkellmu dwar films u eh, ritratti ta' 5 terabytes. Ġifiri dan huwa xogħol verament ibes li qed isir minn dawn il-15 speċjalisti hemmhekk hemm għandna maġni koroħ ħafna. Eh, Pero dan qed juri wkoll l-ammont ta' materjal f'dan il-każ materjal ġdid li ġi ġenerat mod regolari online U f'dan il materja l'aħna din naraw livelli għoli ta' violenza marbuta ma' l-abbuż sesswali. U sfortunatament xejra għal tnaqqis fletta ta' tfal ta' l-vitmi. 10% minnhom il-vitmi bħalissa inqas għandhom inqas minn sentejn. So dan it-tant edin naraw użu aktar qoli ta' encryption ta' dawn il-networks ta' abbuż ta' tfal biex jaħbu l-attivitajiet tagħhom u għalhekk fosthom hemm ukoll l-aktar esperti ta' ħila kbira eh, li huma esperti tal-IT. Hemm hard drives mimlija fuq il-mimlija b'pornografija ta' tfal u dawn ma jistawx jinfetħu dawn il-fajs għax l-encryption tagħhom jatajba wisq fl-ħarnet Aħna t l-attenzjoni u kol fuq l-effetti ta' Kmita ċibernetika fuq il-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn ivarjaw minn denial of service attacks għal aktar malware bħal trojans li jistaw jaħtfu l-informazzjoni ta' sistemi bankari tal-individwi. Aħna għedin niprofaw neliminaw l-opnets ta' dawn il-organizzazzjoni kriminali dawn waslu għal miljoni ta' computers infettati li jiġu użati fil-attività kriminali. Skont minn stima kummerċjali l-impatt tal-hacking kriminali tal-ekonomija glemali jema dwar 300 biljun euro fis-sena. Għalhekk matul l-ewwel sena ta' operazzjoni l-2013 li C3 għamlet madwar 30 uh, eh, investigazzjoni kbira li ovvjament din kienet utli ħafna u din edha tiżdiet u edha aħna involuti wkoll biex nipruvaw nelbu il-problem ta' encryption ħanet niffaċċjaw l qed għet eh, ninvestu f'cyber forensic lab work u qed involvu wkoll l-industrija privata u anki l-akademja biex nippruvaw nelbu din il-problema. Qed nimpenjaw ukoll is-settur privat u l-akademja ħna għandna żewġ gruppi fuq servizzi finanzjari u l-kriminalità ċibernetika U aħna qegħdin naħdmu wkoll ma' 10 eh, imsiba kummerċjali fl-istess waqt qed nixtu l-attenzjoni kif aħna nistgħu ndawru din il-kapaċità f'impatt prattiku u dan l-aħħar aħna waqafna wkoll task force ta' azzjoni konġunta għal kriminalità ċibernetika u għanna partiċipanti ta' livello li minnaħa tal-istati membri. Ix-xogħol tagħna jippermettilna wkoll u jatina stampa siħa tal xejrit strateġiċi tal-kriminalità ċibernetika li permettilna niproduċu dan l-evalwazzjoni ta' teddida diġa koprejt uħut mill-kummenti fl-introduzzjoni tiegħi. Però żewġ jew tliet kwistjoni orizzontali li kopru il-reati kriminali online huma dawn. Il-kriminalità ċibernetika qed eh, għanda għanijiet iktar wisa, anki il-numru ta' attakki huma iktar ta' sikwit, kabir għal dan u għal iżvilupp ta' industrija bażi wiesa ta' servizzi online. It-talba li ġejja minn zida ta' gruppi kriminali biex joperaw fuq l-internet edha tizdiet u hemm ukoll suppliers professjonisti biex ovvjament jagħtu dawn it-tip ta' servizzi online għal 100 euro wieħed ikun jista' jikri botnet minn supplier partikolari biex jagħmel kampanja ta' spamming kontra kompetitur jew inkella biex jifresh il-malware. Wieħed jikri il-botnet biex ikollu password, jikser ukoll ċertu passwords biex ikun jista' jidħol informazzjoni jew identità jew informazzjoni finanzjarja. Lek faċi biex wieħed jagħmel kriminal ċibernatika u dawn l-atturi kriminali għedin jekru il-servizzi neċessari sabiex ikunu jistaw jamlu xol taħħom il-profitti bla dubju u ma kbar u dan qed imexxi l-espansjoni industrijali tal-problema tal-kriminalità ċibernetika online. Dawn il-gruppi edin jizdidu, edin jikru, il-gradwati zaza sabiex iwafqu sit elettroniku sabiex bijaw il-droga u jew jagħmlu flus billi jinvestu f'metodi ġodda bħal pereżempju dal-aħħar innotajna li huma kienu qegħdin jixtru jew jikru botnex billi jużaw malware ta' banking li wieħed jisraq euro minn kull kont bankarju ta' kull individu għalek kwiħet blaqas bis kważi jinduna e, u l-albanek ma jinduna u għas il-vitma ma jinduna u li tkun qed il-flus mill-kont. Erin naraw ukoll kif dawn l-organizzazzjoni kriminali jaħdmu fl-imkien, dawn qegħdin jiġu kategorizzati minn uh, eh, turf wars violenti ħafna il-kompetizzjoni violenti kif qed ngħidu din qegħdin qiegħda tiġi mibdula minn ambjent kollaborattiv ħafna. Iktar minn kompetituri hemm iktar sħubijiet qed ngħidu hemm inqas ukoll komunitajiet eh, kriminali inqas strutturati. Allura din naraw bidla Issa f'dan l-isfond, ovvjament hemm kwistjoniet importanti meta aħna naraw eh, l-evoluzzjoni tal-sigurtà u l-privatezza u anki t-teknoloġija li qed tiżviluppa anki aħna dejjem qed inkunu online u ħafna mill-ħajja tagħna hija installata eh, fuq eh, online anki fuq l-iCloud. Kero ekved najdu l-kriminali jedin jużaw ukoll it-teknoloġija sabiex jappoġġaw il-ħidmit kriminali tagħhom qed joperaw minn pajjiżi li huma ma jkoperawx ma' xulxin, jabbużaw teknoloġija ta' encryption biex jibqgħu ma jiġux identifikati u jużaw ix-uqijiet fil-leġiżlazzjoni sabiex jevadu l-prosekuzzjoni. Qed jagħmlu biljuni ta' eluf eh, fuq dar ċittadini tagħna u fuq negozji tagħhom. Għalhekk il kapacitajt tal-pulizija mhuwiex qed iżommu eh, mhux qed ikunu minn ta' qudiem anki ma' l-evoluzzjoni ta' dawn it-tip ta' teddit, numru ta' raġunijiet għal dan kollu minħabba l-fatt li l-pulizija qatt ikollhom jirreaġixxu anke biex jiżviluppaw l-eżaminazzjoni ta', ta teknoloġija forensika. Ġifieri dan għadu s iridu ntejbu l-effiċenza tal-kooperazzjoni tal-pulizija tagħna. Dinja xaħġa xi ħaġa li aħna eh, provajna nurukom fil-sessjoni ta' qabel. Aħna rridu nimpenjaw ruħna aktar mal-industrija mod aktar maqut u mod aktar importanti. U ovvjament għandna sfidi u dimna li mhumiex faċli li telibhom u l-Europol qed tipprova tiħazzjoni fuq it let naħat, pero hemm oqsma kol fi aħna m'għandniex kontroll fuqhom u din kwistjoni li il-liġi u kol ma kienieċ minn ta' qoddim anki ma kienieċ għedha timxi fit ma' teknoloġija li jipri li tibni l-kapacitajiet tal-pulizija fid-dinja offline u anki fid-dinja online. Hemm differenza qalila kbira bejn eh, dawn iż-żewġ dinjiet anki l-abilità tal-pulizija biex iżommu iċ-ċittadin u soċjetà siguri minn daw it-tip ta' teddidiet. Issa rigward l-anonimità li aħna l ingawdu eh, online, l-ebda pulizija ma jibdel din il-possibilità, pero fl-istess waqt aħna qegħdin naraw li il provedituri kummerċjali bħal Google qegħdin jużaw dan kollu sabiex juru kif wieħed jista' jabbuża minn din it-tip ta' informazzjoni anki eh, Amazon eh, qed jagħmel l-istess juża din it-tip ta' informazzjoni l-individwu jagħti online. Ovvjament, e, iktar qed insiru nafu dwar l-attivitajiet tal-individwi tagħna kemm l-airlines, kemm e, e, minn fejn aħna nixtru online, din l-informazzjoni qed tinsuża għal anijiet differenti. Iridu nizviluppaw il-pakket tal-protezzjoni tad data l-Unjoni Ewropea biex nħarsu id-drittijiet fundamentali tagħna. Aħna rridu ngħidu li fil tal-liġi aħna forsi rridu mmorru iktar li lin minn dak tas-settur kummerċjali sabiex nuru għalfejn aħna jrid ikollna aċċess għal dik it-tip ta' informazzjoni u anke biex aħna noperaw fuq livello li ta' trasparenza sabiex bekk aħna nkun nistaw eh, nazdu dik it-tip ta' fiduċa neċessarja, rridu wkoll ninformaw lill-ċittadini tagħna dwar tedidiet li eh, ndawra bihom. Illum il-kriminali qegħdin jużaw teknika ta' encryption biex ma jdix indifikati online fil-qasam ta' dik li nsejħu la darknet li għal parti tal-internet li m'għandix eh, indiċi ta' search engines Dawn jiġu maħluqa minn eh, persuni eh, li jridu jikkomunikaw bejnietom bħal tours. Però mhux kull min qiegħed fid-darknet qed jagħmel xi ħaġa kriminali, però jista' jkun hemm diġà l-intenzjoni. U għalhekk nixtieq nispjega Eh, Jiena spiegajt anzi fuq dan meta tkellimt fuq il-materjal għal abus ta' tfal. Ħafna darknet sites jistgħu insibuhom fil-Tor Network. Fil-2014 biex nagħtikom idea, madwar 2 u żewġ nofs biljuni towers ġew utilizzati u hut minnhom kienu edin fl-Unjoni Ewropea sa skon studju li ġie publikat f'Ġunju ta' din l-istess sena matul ġimgħa f'Ġunju 20% ta' dawn is-siti elettroniċi huma marbuta ma' l-isfruttament sesswali ta' tfal, 20% oħra jbijaw id-droga u 14% minnhom għandhom xi jaqsmu ma' informazzjoni misruqa mill-credit cards. Aktar minn nofs tal-forms u siti elettronika fuq in-netwerk tat-tur għandhom għanijiet kriminali. U jiena naħseb li dan huwa fattur sindikattiv tal-ħajja rigward il-Tour Network. Sa dan it-tant ovvjament hemm il-kwistjoni importanti li ma tixtaqx telimina il-libertà tal-kelma u intom tafu aħjar minni kemm il-tor importanti għal dissidenza politika u attivisti politiċi madwar id-dinja. U ovvjament jina mandiċ eh, namel bidla f'dan qasam, pero bħala nfurzar tal-liġi jiena nista' ngħidilkom li Tor Network huwa parti sinifikattiva li qiegħda tiffaċilita il-mod kif il-problema tal-kriminali qiegħda tevolvi. Eh, pero dan kollu ma jfissirx illi wieħed ma jiġix ikkastigat. Il-fatt aħna għandna il-paski biex wet identifika minn hemm fuq l-internet u anka biex nagħmlu interġezzjoni tal-komunikazzjoni elettronika meta jkun hemm eh, raġuni ġustifikabbli u meta jkun hemm suspett. Il-prinċipju il-prinċipju tal-interġezzjoni legali hija aċċettata fl-Ewropa u hija intużata mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-lidi liġi fl-Ewropa u anka um, fil-fatt eh, kif wieħed iħares id-drittijiet tal-data personali. Isiru pereżempju it-taps fuq it-telefons. Jekk l-infurzar tal-liġi ma jinatawx il loda biex ikun jistaw identifikaw u jitrekjaw il-kriminali fuq l-internet allura jkonna eh, eh, problema serja biex wieħed jassikura l-internet u ukoll post sikur fej eh, kulħadd jista' jagħmel attivitajiet ta' kuljum tiegħu bla problemi u għalhekk bħala Ewropej aħna rridu nipromovu il-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni, um, uh, ma rridu nħarsu wkoll sigurtà u sikurezza tal-ċittadini tagħna li jkunu qegħdin l-internet. Mela, x'qegħdin nagħmlu f'Europolanization tri għanna laboratorju forensiku li jiprofa jaħdem fuq uh, il-kodiċ um, uh, qed nikkoordinaw operazzjoni anka forsi rajtu riżultati uh, ta' l-aħħar operazzjoni Onimus fej kienem 16 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti li koordinaw koordinajnihom u irnexxilna insibu 410 stiti um, eh, dark net u illi eh, kienem 17 arrest marbuta mal-użu eh, legali tal-credit cards u eh, il-komplament l-amministratur ta' dawn il-dark eh, net ġi arrestat il-fat li wieħed eh, jikkoordina huwa en biex jisir dan il-qbit aħna użajna fil-fat il-pulizija il-forza tal-pulizija u l-intelligence ta' persuni li kienu qegħdin jaħdmu undercover biex ikunu jistaw jiksbu din intelligence ħalli nkunu nistaw namlu dan ix-xogħol u eh, dawn huma l-sfidi illi għandna aħna meta wieħed iħares lejn eh, il-qasam kriminali u l-evalwazzjoni tal-reati kriminali fuq l-internet. Sa dan it-tant il-leġislatur u dan il-parlament għandhom ruwol importanti ħafna u jgħinuna fil biex aħna jkonna l-lodda d-dattati biex naħdmu tajjeb l-ewwel net irid ikonna l-informazzjoni mis-sorsi e, huwa relevanti illi 85% tal-siti um, fuq l-internet huma fidejn privati għalhekk aħna nafu ħafna anqas mis-settur privat fuq dak li qed iseħħ fuq l-internet u l-operazzjoni tagħna kollha marbuta ma' cybercrime kienu bażata fuq informazzjoni li natatna mill-settur um, privat, il-Microsoft per eżempju e, għandu mezzi li uh, mandux uh, il-komplikazzjonijiet ġudizzjarji uh, involuti fihom u li qed juża dawn il-mezzi Eh, u ekku ġestjonat palissa ġifiri, aħna nistaw imbidlu il- għafas eh, legali dwar il-kooperazzjoni bej settur privat um, u l-autoritajiet għan forzar tali ġaħan li kunem skambju ta' informazzjoni. U din id-direttiva palissa li qed tiġi diskussa fit trilogu eh, edini proponu li meta jkunem ksur l-informazzjoni għanda tiġi maqsuma mal-esperti tal-Cyber Security Network biex jihdu miżuri eh, għal protokoll tal-infrastruttura u anka l-proposta qed tejt illi eh, dan din l-informazzjoni għandha tinqasam mal-awtoritajiet mm, tal-infurzar tal-liġi l-Europol mm, biex wieħed ikun jista' anka eh, jinvestika l-ksur. L-idea kienet li huwa tajjeb li wieħed jagħmel il-ganġetta fil bib imma huwa importanti wkoll li l-pulizija jarrestaw l-atturi kriminali għax inkella dan ħajerġa' jiġi prova jitħollok ġewwa. U għalhekk għandna bżonna l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tariġi fuq dan il-ksur fuq l-internet. Il-Kunsell sfortunatament l possibilità li jinqasmu tinqasam l-informazzjoni taħdin id-direttiva, ġifieri din hija xi ħaġa biss l-esperti tal-cyber eh, eh, crime u dawn biss ikunu jistaw jaġixxu eh, mingħajr maħnanna il-possibilità li nagħmlu il-partitana um, sur xwab eh, eh, u il- ħajku parteċepa fil- laqata ta' trilogu. Jina l-għonet infaħħar il-sur damera xol tijaw il-dispozizjoni li tneħħiet mill-parlament sfortunatament ħaxxekka li xol ta'na U dan illi eh, il-provizjoni il-dispożizzjoni li eh, illi eh, tippermetti li l-settur privat jaqsam l-informazzjoni magħna u mal-pulizija. Din hija importanti. Il-Google qiegħed fl-Irlanda wieħed f'wieħed mis-servizzi jistgħu pereżempju jsivu mijiet ta' eluf ta' credit cards kompromessi daw ixqu jatuwa l-punta kuntat tal-polizija uniku għax għadu ma identifikax minu huma il-vitmi għax għanna suq wahdini u għalek punta tħul wieħed tal-informazzjoni huwa importanti u dan huwa razzjonal tal-proposta li nistabilixxu li PPO u kol imma skont il-qafas tal-Europol palissa il-din informazzjoni ma tistax tintbati l europol l-ewwel eh, wieħed irid jara l-sieda fil-kasa l-istati membri kun tatjalilhom jew inkella li jagħti l-informazzjoni lill-Europol tal-Irlanda li huwa fil-fatt veru żgħira lek Eh, eh, ħafna ġabi l-affarijiet jisfaxxaw fi xax m'hemmx biżejjed nies u riżorsi għalhekk il-kriminali jkomplu għaddejjin bix-xogħol kriminali tagħhom aħna ma nistgħux investigaw eh, l-affarijiet b'mod tajjeb hemm soluzzjoni sempliċi għalhekk li għandha tippermetti li ċittadini u lil mm, kompaniji privati li jiprovdu l-informazzjoni bl-istess kriterji ta' ħarsin. Eh, il-qafas tal-ħarsin tad-data eh, jista' jgħin f'dan il-kas u naħseb li nistaw nimxu b'mod aħjar fil-ġejjieni. Il-direttiva ta' żamma ta' data eh, nifhem is-sentenza anka jgħin tal-qorti tal-ġustizja u nirrispetta jiena notajt li l-qorti fil-sentenza tiegħu għal żamma ta' data tilħa l-anta interess ġenerali ġifiri il-ġlira kontra il-reati um, serji u sigurta eh, publika itħasib li għandijin u għal-leġizlazzjoni nazjonali fuq il-zamma tal-data mandatorja tista' segwi dan għax minna il-zamma tal-data b'mod partikolari f'dan il-qasam l-investigazzjonijiet ħafna drabi jkunu komplessi ma twassalx għal suċċess il-komunikazzjoni elettronika ħatibqa' unek għalek id data importanti ħafna biex wieħed jaqbad dawn il-reati l-atturi ta' reati kriminali rridu nassikuraw li żama ta' id-direttiva ta' żama ta' data e, e, jekk titneħħaj e, tħalli minn floka miżuri sodisfaċenti jiena mis noqgħod nidħol fil-qasam tal-Kummissjoni f'dan il-qasam, però hemm eh, u importanti illi il-prinċipju tal-komunikazzjoni legali hija eh, importanti. Meta l-Google u l-Amerika qegħdin jagħmlu anka eh, aġġeġġi kodiċi speċjali eh, dan huwa fil-fat eh, eh, mod serju ta' kif hemm l-involviment ta' settur privat mal-gvernijiet Jina provajt natikom um, rendi kont uh, ta' dak li għedin nara wahna um, minnaħa tal-Europol uh, li għed iseħ fl-Unjoni Ewropea hemm anka oqsma sensittivi ma jiena minix qiegħed hawnhekk b'aġenda politika ma jiena biss prattikant naċċetta bħala prattikant u kol għandi ovvjament interess li nrapprezenta il-forzi il um, uh, tal-polizija u intom dinħat issu ma e, fl-ħar mill-ħar huwa fidej leġislatur u anka l-parlament illi jista' jiddeċidi kemm tista' tmur lilin il-liġi biex nirfinaw l-affarijiet biex nappoġġaw aħjar uh, u b'mod bilanċar l-attivitajiet li huma dwar l-infurzar tal-liġi. Naħseb illi fil-qafas ta' diskussjoni, speċjalment fil digital agenda, ma nistawx ma ma nidiskutux id-dilema illi għanna qoddimna minħabba dawn l-encryption techniques illi edin jiġu intużati mill dawn l-organizzazzjonijiet irridu nassikuraw illi l-polizija jkollhom is-setat neċessarji bħalma għandhom fid-dinja li mhijiex ta' l-internet biex ikunu jistgħu jaġixxu. Irridu jkollna sistema wkoll jitħares il-privatezza eh, tad-data, irridu anka eh, niddiskutu ma' anka disċiplini oħra, per eżempju l it u oħrajn. Imma biex nispiċċa fuq nota pozittiva rapport juri li jisa aħna qegħdin f'pożizzjoni li naċċessaw l-impatt tal-reati um, fuq l-internet, nistanaw l-iskala tal-diffikultajiet u anka nippjanaw b'mod strateġiku għalhekk eh, jiena nit nixtieq nirringrazzakom tal-appoġġ tagħkom anka fir rigward tal-finanzjar tal-ċentru tal-cybercrime u mingħajr dawn il finanzi ma konniex inkunu nistgħu naħdmu nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni speċjalment fil-Kumitat Libe eh, fir rigward ta' dawn il- kustjonijiet u nixtieq nisħa u anzi nispiċa billi nisħa illi l-Europol l-antija huwa li jaħdem b'mod trasparenti ħafna minnkom tiġa ġew um, eh, di Hague u eh, jina nħalli l-istedina miftuħa, nistedinkom tiġu taraw eh, il-xoltana f'dan il-qasam u fuq smoħra, tara tiltaqgħu mal-uffiċjali tal-ħarsin tad-dejta, anka kif aħna nitkellmu ma' rappreżentanti tal-Polizija illi għandna fl-Unjoni Ewropea. Kienet introduzzjoni twila ħafna sur President nirringrazzjak tal-ħallejtni nispiċċa il-prezentazzjoni tiegħi. Grazzi ħafna ħallejna ħafna ħin għal dan il-punt illum għax naħseb naħseb illi fl-aħħar kifet inti fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħek dawn il-punti huma marbuta flimkien il-ċiber kriminalità hija ta' interess għalina u l-esperti tagħna hawnhekk huma interessati fil-dossiers tiegħek fil dokumenti tiegħek u anka għaddejjin bħalissa bit-trilogi għanna interess kbir għax il-kustjoniet huma marbuta fl-imkien, għanna tħassib immedjat ta' kustjonijiet dwar l-agenda Ewropea u punti oħra li aħna rridu e- niftakru li huma marbuta anka sfidi għandna qoddimna dwar il-cybercrime uh, u fl-istess ħin minna ħal-oħra rridu nħarsu wkoll il-privatezza uh, u għalhekk hawn sfidi kbar. Mela ħaniftaħ id-dibattitu għanna naqra ħin mhux ħażin biex inkomplu niddiskutu u nirringrazzak tal-preżentazzjoni tiegħek. Ħanibdew bjanna. Albert. Thank you very much. President, għal darboħra nishtiq nil ingrazza l sur Rainwright għal um, prezentazzjoni tiegħu anka l-informazzjoni illi tajtna huwa importanti ħafna u hemm bżonn illi intejbu il-ġlieda tagħna eh, kontra il-kriminalità organizzata speċjalment fuq l-internet u um, il- kriminalità organizzata fuq l-internet u jina naqbel ma dak li qal il-Europol il-ċentru tal-ċiber kriminalità aħna għanna napoġġaw ħanka permessa ta' iffinanzjar aħjar u anka ta' teams um, konġunti tal-ġitz għax l-investigazzjoniet fuq il-każijiet partikolari għandhom ikollhom l-appoġġ sħiħa. U fir-rigward tal-bidla tal-qafas legali nixtieq nibda b'istorja żgħira. Wieħed jista' jimmaġina illi jekk eh, eh, wieħed iħares il-fatti eh, malbuta mal-istatistika tal-kriminalità l-abbużu mit-tfal, il-violenza kontra tfal, il-violenza kontra n-nisa, ħafna drabi isseħ eh, f'ambjenti domestiċi fil-familji u eh, familji estizi. U għalek, kiku jina nkun fil-pozizjoni tijak, għandi bl-istess perspettiva tijak anka dwar l-encryption, il-polizija u l-autoritajt ta' sigurta u l-autoritajiet ta' liġi iridu iħarsu lejn il-kmamar ta' sodda tal- tal-u djar tal-familji. E, pero l-importanti huwa li wieħed iħassar id-dejta, id-dejta ta' kollox jekk xejn ma jkun qed iseħ, imma mm, biex nipprevjenu li seħ il-vjolenza minħabba li qed isseħ f'dawn id-djar irid ikonna irid nkunu nistgħu nittawlu u naraw nafu li tistgħu targumentaw e, kontra dan. Illum eh, l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi għandhom problemi kbar um, minħabba eh, il-kriminalità organizzata għax daw jekk iltaqgħu fil-boskijiet jew inkella f'postijiet moħbija taħt ma nafx il-pontijiet pereżempju, il-pulizija ma jkunx jista' jaqbadhom. E, wieħed għandu għalhekk jirreġistra u jitrekja fejn sejrin in-nies biex insolvu u din il-problema speċjalment meta persuna tkun suspettata li hija e, qed tipparti jipparteċipa fil-reati eh, ta' kriminalità organizzata. il dejta fuq nies ma jkunu għamlu xejn tista' titħassar. Allura l-mistoqsija tiegħi għalfejn ma nagħmlux dan din kieku tejna biex inżum għajnejna anka fuq dawn l-organizzazzjonijiet organizzati meta ma jkunux offline. Wieħed jista' jsegwi l-persuni involuti E, emmek e, iktar faċli milli fuq l-internet fejn wieħed irid juża bil-fost l-indirizzi tal-IP biex isib in-nies. Ħafna ġabi li qed iżomna lura u ma' tradizzjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt U eh, għaleka hemm l-ixkiel imma eh, meta mbagħad inti qed issemmi l-abbuż u qed issemmi l-encryption l-istrumenti li jużaw l-atturi li jagħmlu l-abbuż, allura jekk dan mar fil-bosk mur warajħa il-libertajiet tagħna ċivili u s-soċjetà demokratika tagħna għanda tinkludi u kol id-dritt li wieħed jagħmel daw l-affarijiet mingħajr ma jkun qed jiġi miċli li qed jabbuża mill-libertajiet. Għalhekk ma nibqgħux induru nużaw ir-retorika u l-akkużi kontra eh, eh, eh, specialment meta qed nitkellmu fuq dawk li qed jużaw il-Tor network biex jaħbu il-passi tagħhom. Inti semmejt illi it tor huwa fil-fatt qodda essenzjali jista' jkun hemm li eh, minoranza veru li qed tuża in-netwerk eh, biex eh, tevita terroristi, pereżempju jew persuni li qed iseguhom fiċ-Ċina pereżempju, ma jrid ikonna il- il-kapacità u dritt li wieħed jistaħba jistaħba daru per, per eżempju Imma ejja nifukaw fuq l-opportunità tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi ta' sigurta u dak li jistaw jamlu jekk ikollhom tħassib leġittimu li seħ minħabba suspett leġittimu jew riskju illi jqum. Ovvjament jiena nista' nistaħba ġodari imma jekk hemm suspett jew riskju hemm lodda għall-awtoritajiet tal infurtar tal-liġi biex jitħlu ġodari jitħlu li ġo dari u jfittxuli jekk ikun hemm bżonn u jkaċċuni minn dari. E, dawn iridu jkunu nisla fil-qafas legali tagħna imħarsa u e, e, akkompanjati minn miżuri ta' ħarsien bimħalfin u maġistrati li għamlu l-monitoraċ. Mela, eja nuqdu bil-eda, jekk joġobkom u naħdmu fuq l-applikazzjoni kas b'kas tal-proċeduri kolla li jeżistu dwar din is-sorveljanza mm, tal-postijiet pubbliċi u naplikawa din għall-ambjent digitali. Mela, jekk għandi jiena eh, post partikolari pubbliku fejn qed isir traffikar ta' drogi jew xi abbuż ieħor, jien għandi dritt nagħmel il-kamera hemmhekk. Jekk għandi server fejn regolarment qegħdin qed ikun hemm organizzazzjonijiet kriminali illi jużaw dan is-server għandi kolli dritt li jiena nagħmel interċett l-interċettar hemmhekk biex naqbadhom il daw il-organizzazzjonijiet u għeja ma noqogħdux eh, nxeklu il-proċeduri jina xtaqt però li nispjega ruħi tajjeb dwar dak li xtaqt eh, ngħid. Mela, il-President, ħajkuna diskussjoni twila mal- fuq dan fuq ċiber kriminalità, allura diħat kompli sejra jkun diskussjoni twila ħafna fuq kwistjonijiet ta' l-encryption ukoll. Ġara darba Johan jibda, mbagħad inkomplu nitwal intawlu l-affari. Mela, l-onorevoli membru is-sinjura Verxia. Grazzi ħafna l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid huwa li ħad pjaċir dak li għadu kif qal għalbet u naqbel perfettament miegħu. Jiena ħadtu l-messaġġ tiegħek. Kien wieħed ċar għandek bżonn il-Parlament Ewropew għax għandek bżonn iktar riżorsi u trid leġiżlazzjoni li ma ma lura endi sħat li kienem iżjed ċiper kriminalità għaddejja u li ċiper kriminali għedin jużaw kull majmur iżjed e, teknoloġija u speċjalisti kwalifikati olja. Ovvjament daw iċ-ċiber kriminali huma nies intelligenti u għandna bżonn iżjed strumenti biex nissiltu kontra dan. Inni nħares lej dan il-fenomenu għal snin u kull ma jmur dejjem insaqsu għal iżjed flus, dejjem irridu inqas leġislazzjoni li l lura, eccetera. Inti jetta instess stess f'mument ilu li aħna f'mument xinna namlu narrestaw partita kriminali permezz ta' e, modell tradizzjonali ma jekk irridu nattakkaw daw iċibe kriminali rridu inqas sorveljanza imma din ma mhuwiex il-mod kif inti se jkollok ir-riżultati, hija illużjoni li taħseb hekk. Aħna dan naraw l-eżempju fiċ-Ċina u fir-Russja dan hu l mod li rridu nimxu bih għanna ħna għanna bżon disin metodu tajjeb ta' ħidma, arranġamenti sewa. Unbat inti tajtna E, sensiela ta' figuri li allarmaw, nispera li daw il-figuri huma bbażati fuq xi ħaġa din li anka tfal ta' taħt is-sentejn qed jiġu mirati fil-kriminalità. Kulħadd qed jieħu interess f'dan il-kwistjoni qabel ma biex l-uniku mod biex inwaqfu li tfal jiġu defraudati b'dan il-mod huwa l-prevenzjoni. Ma naħsibx il-metodu il metodu il-li jinti rekomenda huwa dak korrett. L-argumenti ma konvinċewnix fil-fat, xtaqt insaqsik ukoll fuq xi ħaġoħra li jett. Leġiżlazzjoni ma zammitx il-progress tekniku tagħna xi trid verament hawnhekk dik il-mistoqsija tiegħi kull ma smajtek tajt huwa illi Aħna qegħdin naħlu żmien li rridu nkunu prattiċi u rridu natuk dak li qed titlob. Forsi qiegħda nesaġera imma hemm affarijiet li inti jett li ma jissodisfawni xejn. Grazzi. Robert ikollu ċerti mistoqsijiet ta' sfida, irrit li jkollu ċans bizzejed biex biex jaħdem. Fl-istess ħin il-punt li jmiss dwar pnr rridu jibda fil-ħin, allura kunu osra kemm jista' jkun. Anna Gomez issa bil-mistoqsija tagħha. I I understand the reasoning of Et nifhem ir-raġunament tal-kelima ta' qabli. Jina nifhem fermiżjat peress li nafu li kien hemm daqshekk nuqqas ta' rispett ja ngħidu hekk ta' legalità u e, ċittadini u drittijiet bażiċi ta' ċittadini li mhix kwissjoni għal Europol imma għal aġenziji oħra. Mhux forsi aġenziji ta' zamma tal-liġi imma aġenziji tal-intelligence u dan iwassalna l-ċertu Eh, mod biex li noqogħdu attenti li aħna eh, nissempatizzaw ma' dak li semmet imma ma nistgħux ninjoraw li fil-fatt dinja konsegwenza tal-iżvilupp ta' teknoloġija u fil-fatt fil-fatt in-nuqqas ta' risorsi illi l-istati tagħna u l-gvernijiet tagħna poġġew fl-organizzazzjoni tal-mezzi kif insibu l labbus ta' daw il-kriminalità. Għanna deficit kbir, reali, jeżisti. Ma nafx jekkux il-kas ta' kulħadd manka jiena kon diġà vittma ta' ċiber kriminalità fil-fatt fl-investigazzjonijiet tiegħi kontra l-korruzzjoni, fl-azzjoni tiegħi kontra l-korruzzjoni spiċċajt vittma u jiddispeċini li l-autorità li jiena uffiċinajt kienu totalment inkapaċi illi jieħdu azzjoni. Jekk minn flok li kon li jem f'din il-tip ta' att kriminalità kienet xi ħaġa pereżempju li għandha x'taqsam ma' abbuż tat-tfal tat-tfal tiegħi, jina lesta najdilkom illi inkun favur, ovvjament. Anka nins li aħna e, nitilfu ċerti libertajiet tagħna. Basta niġġieldu din il-kriminalità. U jiena e, verament nemmen fija din. Allura nemmen li għanna bżon nitkellmu fuq il-mezzi ġodda li l-Aġenziji ta' Infurzar tal-Liġi għandhom bżonn biex jaġixxu imma kif ukoll mezzi legali biex jaġixxu kundizzjoniet legali, il-kwadru legali li fih għandhom jaġixxu. Ma nistgħux ninjorawha din il-kwistjoni. Ħtieġ assoluta li fil-fatt niġu għal ċertu tweġiba permezz ta' eh, il-partners kruċali bħal-Istati Uniti. Aħna nafu l-Istati Uniti tal-Amerika minħab eh, bċertu nuqqas ta' libertà qegħdin nixprunaw fil-fatt, noħolqu bejtiet għal din it-tip ta' din it-tip ta' ċiperkriminalità li qed jabbużaw il-libertà li qegħdin noħolqu aħna stess. Grazzi Anna. U issa jmiss Monika. Monika, jekk joġbok. Sur President. tlet mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija. Natikom eżempju fuq il-karti ta' kreditu u l-frodi tagħhom. Jidher li hija xi ħaġa mingħajr ħsara, Każi individwali, żgur li jkollok xi eluf, issib xi eluf ta' euro neqsin li ħarġu mill-kont tiegħek permess ta' operazzjoni ta' karta ta' kreditu falsa, ġeneralment il-banek ikopruk ġeneralment mhux dejjem. Allura mistoqsija tiegħi din. Kemm informazzjoni tidħol għal Europol. Jew il-Europol qiegħda tirċievi biżejt informazzjoni mill-Istati Membri biex u ċertu kampjun biex bekk ma tkunx biss eh, frodi individwali ta' xi 2000 euro, imma di tista' tkun operazzjoni kbira b'diversi miljuni ta' euro li jiġu distribuiti b'mod intelligenti mal-internet kollu biex ma tkunx jiet tfalli lil ħadd imma u ma jkunx hemm figura drammatika kbira li forsi ma tantx jagħtu kasa. U imma xorta li il-kriminali jkunu ġabru 7 miljuni, 8 miljuni. Għandek di tip ta' informazzjoni? Tirċifuha informazzjoni pal-di? it-tieni mistoqsija sul Albert tkellem fuq eh, eh, ħazna upstream ta' informazzjoni. Nitkellmu fuq il-proporzjonità u l-ħtieġa u saħa fuq il-fat li limitazzjonijiet permezz ta' drittijiet bażiċi iridu bil-forsi applikaw jekk ikun hemm konflitt bejn dak id-dritt bażiku u dritt tas sigurtà Dak li Albert kienet jisħa u għalli jirrit ikun hemm autorizzazzjoni preliminari f'ċertu livell jew ieħor bħal sorveljanza permezz tal-video. Tista' għalmenu tipprova titfa ftit dawla lina biex nifmuha din dwar jekk hemmx limitazzjonijiet possibbli fil-kamp ta' teknoloġija tal-informatika fuq din is-sorveljanza jew kemm tridu tiddependu fuq ċerti ċerta informazzjoni li mingħajra intom ma tsawx tippretendu li tissiltu kont kontra ir-reati kriminali, ir-reati organizzati jew terrorizmu tista' tagħtina ftit informazzjoni li tista' tgħinha it-tielet mistoqsija. Terroristi li jużaw kull forma u li huma familjari mal-internet jew kriminali organizzati, hemm xi informazzjoni ġewwa l-Europol jew fl-Istati Membri jew hemm biżejjed personal hemmhekk għandek bizzejiet personal li għandhom li huma kwalifikati għolja fit-teknoloġija biex analizzaw informazzjoni bħal din biex bekk huma jkunu jistgħu jiskopru daw it-tipi ta' kriminalità organizzata aħjar minna. Grazzi ħafna kellimni jmiss, l-ewwel nixtieq nirringrazzjak ta' dan il-rapport għax naħseb huwa rapport li jispirana f'dak li għandu xiesemma konklużjoni li aħna għanna nikkonsidraħ pass pass, punt punt. Il-punti il kollha li semmi f'dan ir-rapport it-tieni jiena nħoss illi meta nkunu qed nitkellmu fuq rivoluzzjoni digitali aħna għandna niftakru illi illi aħna għandna ċerti regoli legali illi edin fid-dinja reali u li għanna naħdmu għall-implementazzjoni bl-istess regoli fil-dinja digitali, iġifri pass pass għanna naġġustaw ċertu jodot biex ir-regoli tal-ħajja normali ndaħluhom fil-ħajja tal-internet iċ-ċiber sigurtà fil-kuntest kollu tagħha hija ta' sfida li l E, Arkitettura ġdida għal bilanċ aħjar bejn il-protezzjoni tal-privatezza fuq in-naħal waħda imma sigurtà individwali u pubblika fuq in-naħa l-oħra, allura nixtieq impoġġi żewġ mistoqsijiet, mhux biss għalik imma anke għalina L-ewwel, kif għandna impoġġu flimkien sistema ta' protezzjoni ta' data mal-qafas, ovvjament, bil-possibiltajiet ġodda li għandhom xaqsmu privatezza per disin u sigurtà per disin li jiġu mill-industrija U t-tini mistoqsija kif nirridefinixxu mill-ġdid iż-żamma tad-dejta wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u nsibu soluzzjoni sigura u aċċettabbli għaċ-ċittadini u relatata ma' l-aspettativi ta' ċittadini u koll illi tkun taħtieġa l-investigazzjoni t neċessarja x'aħna għandna bżonn dan it-tip ta' bilanċ jekk aħna rridu nipproteġu is-soċjetajiet tagħna u l-individwi billi naħsbu bl-istess mod fuq id-drittijiet fundamentali. Grazzi ħafna. Il-President, grazzi ħafna tal-rispettajt il-ħin. Mela, Natali, jekk joġbok. Grazzi, President. Anka jien nixtieq nitkellem fil-qosor ħafna billi nsaqsi żewġ mistoqsijiet minn tiegħi. F'dan il-komitat aħna għanna dan il-punt diffiċli qoddimna u drajna bieħ u għanna ġona iebsa fil-demokrazija, fil-ħajja demokratika tagħna fejn irridu nħolqu bilanċ, fejn irridu ndefendu l-libertajiet ċivili minnaħa li nissiltu biex naslu għall-ola, l-ola eh, livell ta' sigurtà ċittadini tagħna u jiena bat ma' figura waħda ma' spetwiet ma' jfissix li rrid jora l-oħrajn dal-figuri kollha li tajtna fuq pornografija li jinvolvu tfal din il- din informazzjoni terribilment serja fuq abbuż ta' tfal u violenza kontra tagħhom. Ovvjament aħna favur ċentri ta' investigazzjonijiet ta' jinvolvu ċiberkriminalità kollha kemm imma li nistgħu naraw hawnhekk huwa illi qed nippruvaw li qed nippruvaw ninslu f'taraċ elettroniku hawnhekk l-escalator uh, u b'mod illi għandna żewġ toroq differenti kif nistgħu nindirizzaw rawda. Inti stesset, inti m'intix politiku, m'intix politikant, inti qiegħed qed taħdem fil-prattika tipprova tagħmel ix-xogħol tiegħek, imma ix-xogħol tagħna tal-politikanti huwa wkoll li nkunu fuq il-post fejn suppost inkunu fit-triq Għallu inti kif taħseb illi kooperazzjoni bejn l-istati membri tista' tittejjeb biex b'mod effettiv niġġieldu u neżerġitaw ir-responsabilità tagħna li hija fuq kollox għan-nies l-iktar li huma vulnerabbli per definizzjoni li rridu nipproteġuhom b'kull mezz possibbli u kif nistgħu nagħmlu f'qafas legali li ju jkun eh, fuq livell ta' Unjoni Ewropea imma forsi nistgħu inneħħu websites minn fuq l-internet, imma mhux dejjem dan jista' jkun possibbli jew effettiv. U d-dinja dejjem il-problema li għanna f'dan il-komitat Ovvjament dan jista' jsir kif suppost b'mod effettiv firdan qafas Ewropew. Closed because we, we have a PNR point. Aħna għandna punt tal-PNR dwar dan. Issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Stevens. Grazzi tassew, jina kontet nisna breqqa kbira, u kont qed nara jekk għandni xi punt nieqes fid-dokument. Meta għandna nitkellmu fuq l-organizzazzjonijiet statali, li ġew attakkati fil-Belġu dan kien suġġetta hacking kien hemm is-sistema tal-Belga kom li ġiet hacked. U din hija kumpanija kbir tal-komunikazzjoni. U dan xaktarx li seħ minħabba mill-Amerika. U dan seħ reċentament. Fil-fatt xaktarx li saru attakki u kol minnaħa ta' Russija. Kienem u kol attakki fil-Baltiċi, pero aħna ma qed naraw xejn fil-dokument. Ovvjament ma nistawx ma nistawx inqisuha bħala kriminalità organizzata, però hija xi ħaġa eh, ser, però hija xi ħaġa serja anzi, mhix ħaġa komuni, intom istu riski dwar dan kollu. Hemm xi mod kif nistgħu nindirizzaw dawn l-affarijiet u mbagħad anke kwistjoni ta' infiltrazzjoni minn komunitajiet oħra, mill-Ċina, mir-Russja. Rigward informazzjoni sensittiva, delikata, intom għandkom viżjoni ta' dan il-riskju, unbat id-drittijiet fundamentali, tkellimtu fuqhom, irridu riflettu kemm xejn jiena naqbel miegħek meta inti titkellem dwar l-abbuż fuq it-tfal hija ħaġa inaċċettabbli. Però ma nistawx nirrifjutaw jew niċdu d-drittijiet fundamentali tagħna min iġib ruħu tajjeb dak il-kas, ikollu qed jispiċċa jħallas għal l-imġiba ħażina ta' ħaddieħor, sibu nsibu xi triq tan-nofs, irridu nsibu mod kif nistgħu niġġieldu dawn l abuzi imma li niċħdu jew niraw id-drittijiet fundamentali tani jiena naħseb li hija eh, xi ħaġa kontroproduttiva. Walek aħna irridu naraw eh, servizzi jett jiġu offruti online minn kumpaniji kbar, pal eżempju l-Google, u naraw jekk dawn jistawx jiġu eh, involuti fil-ġlida kontra l-kriminalità ċibernatika, forsi anke hemmhekk hemm possibiltajt li wieħed jista' jisfrutta. Min jistudja l-informatika, huma eh, utli ħafna ma ta' valur, però dawn iridu wkoll eh, kunu informati dwar il-riski morali, moral hazards. Ġifri ma jistawx ikunu bis kollaboraturi inġenwi, jridu jkunu mħarġa sabiex bekk jifmu is-sinjali ta' abbuż. Grazzi. Grazzi ta' sew l-onorevoli Matera, grazzi ta' sew sur President, grazzi għal dan il-ħin li tajtni biex nitkellem, ser nitkellem fil-qosor. Anki l-kollega li għadkelmet qabli, eh, poġġit attenzjoni fuq dan l-argument. Allura ser nirrepeti, u importanti li d-direttur jirresponda fuq dan is-suġġett. Hawnhekk qed nitkellmu fuq miżuri effettivi konkreti biex niddefendu il-minuri mingħajr ma noqogħdu niċħdu id drittijiet fundamentali tagħna sa kif nistgħu nagħmlu dan. Mbagħad fil-qosor inti tkellimt dwar kollaborazzjoni, kooperazzjoni bejn l-Aġenzija lura possibbli kooperazzjoni bejn Sepol u Europol. Grazzi. Grazzi tassew tal-li mal-ħin. L-aħħar kellim huwa l-Onorevoli Birkinsipil. Iva, ser niprofa nitkellem fil-qosor ukoll li gwart l-involviment ta' intraprizi privati fil-dak li l-infurzar ta' liġi. Il-kwistjoni miex jekk nix namlu għajja u le, ma rridu najdu salima punt għaliex persuna privata, jiena bħala persuna privata minix permessa li naħdem fuq l-infurzar ta' liġi. Pero kien ikolli għarfin li dawn jistaw jamlu rejat, jiena f'dak il-kas irid niforma l-pulizija ġifri aħna rridu eh, naraw eżattament kemm l-interprizi privati rridu jindirizzaw l-kwistjoni tal forzar tal liġi u jekk hemm x'il-linja x'demarkazzjoni li tittieħed, tissir. Issa rigward l-użu ta' digitalizzazzjoni għal l-anijiet tal-infurzar tal-liġi u jekk u kif għan nistaw niproteġu libertajiet fundamentali u drittijiet fundamentali. Kull darba li nitkellmu fuq kwistjonijiet eh, delikati u sensitivi bħala abbuż ta' tfal, aħna dejjem dejjem lesti li najdu iva f'dak il-kas irridu nimminimaw id-dritti, nimminimazzaw id-dritti tal-minħabba li hemm il-tfal involuti, però l-miżuri li aħna ser nieħdu mhux ser indirizzaw biss il-kwistjoni tal-abbuż fuq it-tfal, allura d-dibattitu li huwa neċessarju u li jrid ikollna idi minn fejn ġejjin ir-regoli, ir-regoli ġejjin mill-dinja l-antika, dinja reali, xinu ma regoli tal-dinja digitali, għax iva ħna ovvjament rridu niproteġu tfal tagħna, però hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-vjolenza kontra nisa, anki l-abbuż ta' tfal, f'bosta mill-każijiet dan qed isir f'sitwazzjonijiet familjari. Xi fisser dan kollu? Paljan, kif qal irid ikollna Eh, politika totalitarja ħafna fej konna kamera f'kull appartament, le, aħna mardux namlu dan, pero xini għalek is-soluzzjoni, jien naħseb li hawnhekk mardux eh, marritux ikolna reazzjoni emozjonali, marrit ikolna dibattitu bażiku fuq dak li hu possibbli, dak li għandu jsir, eh, xini l-linja ħamra bejn dak li hu il-kriminalità u anki il-protezzjoni ta' drittijiet anke rridu naraw l-formazzjoni digitali tista' tagħmel għalina min rid ikollu aċċess dawn ma kollha kwistjoni li jiġu jidu diskussi u nittamaw li nistgħu jkollna dibattitu għabbażi ta' fatti u mhux biss fuq emozzjonijiet. Grazzi. Grazzi. Mela. Hawnhekk kellna numru pjuttost eh, kbir ta' kellima li xem interess qawwi u għaw livellu li ta' espertiż fuq uh, il-kriminalità ċibernetika inti naf li ser tkun mana minna u ftit ta' żmien ieħor għax għandna riporta inizjattiva propja wkoll. Ġifieri jekk ma jkollok ċans twieġeb kollox illum naħseb il-kollegi u ma konċin inti ser tkun mana minna u ftit ta' żmien ieħor. Ġifieri inti il kelma sa, fidejk. Grazzi tassew sur President, ma nistax ma naqbilx miegħek u anki ma l-kumment ta' Sinjora Sipel dan id-dibattitu jrid ikun ibbażat fuq mhux biss emozzjoni ma' ċifri u figuri. Nasab il-rapport tagħna diġà preżenta ċifri u wizz għandhom tidu titbattu s-sinifikanza ta' dan kollu. Jiena m'iniex konvint dwar il-fatt jekk intom tifmux il-kobor ta' din il-problema, kintom tħarsu lejn id-dinja offline Identifikazzjoni minnaħta l-uffiċjali tal-pulizija jkun bizzejed biex wieħed jeli minna din il-problema online. Le, mhux hekk però, l-affarijiet irid jinftemu mod aħjar tkun hemm aktar prevenzjoni, il-pulizija trid tagħmel aktar biex tħares il-djar privati fejn din il-problema qed isseħħ. Però kull tim reġjonali ta' pulizija fl-Ewropa għandhom unit ta' dawk li eh, jabbużaw mit-tfal. Ovvjament, aħna rridu naraw eżattament x'għandna nagħmlu, ma nagħmlu hekk miflok xi ħaġa oħra. Aħna għandna erba' miljun immaġini oħra minn operazzjoni waħda li aħna qed nagħmlu. U nista' ngħid is-Sur Version li jiena ovvjament għandi punta prinċipju qed inżomm mal-ċifri li sibna minix qed nipprova inżid il-numru ta' vitmi taħt is-sentejn Mux għet niprofa indawwar un baba sitxifri, dawk huma l-fatti, il-fatti. 20% tal-forums skola fi Tor Networks, 2.5 miljon utenti f'Ġunju minn studju indipendenti, ġifri mux ċifri tal-Europol ma studju indipendenti, 20% ta' dawn il-forums kienu dedikati għal abbu sessuali ta' tfal. Dini realtà u għalek aħna rridu naħdmu fid-dinja online u kemm offline. U għalek aħna qed nitolbu għal setat u mhux biex neliminaw id dirtijiet fundamentali, aħna rridu nippruvaw nisbu dan kollu mod bilanċat. Fid-dinja offline aħna sibna l-aħjar bilanċ. Issa, kemmi sensittiva, kemmi importanti għad dirtijiet fundamentali tal midem biex imbagħad aħna nkun nistgħu noperaw fuq il-kwistjoni tat-taxxa, l-informazzjoni privata. Dawn ma kollha drittijiet fundamentali importanti kif aħna ovvjament eh, eh, nużaw l-internet, però dawn l-affarijiet taħt il-kundizzjoni l-aħjar kundizzjonijiet il-pulizija mbagħad irid ikollhom id-dritt li jintraċċaw dawk is-sejħi, dawk il-telefon calls. Taħt il kundizzjonijiet u taħt supervizjoni ġudizzjarja huma jrid ikollhom il-permess li jagħmlu hekk. Il-modell ta' teknoloġija tal-lum u li Wieħed irid jara kif jista' kif tista' l-pulizija tapplika eh, il- il-mizuri li tiħu normalment fid-dinja reali u tapplikom fid-dinja digitali. Aħna m'għandniex l-istess uh, tweġiba leġislattiva, però fuq id-dinja offline u dinja xi ħaġa li aħna qegħdin naraw ta' kuljum. Hemm bosta mistoqsijiet speċifiċi li tqajmu uħut minnhom importanti anki relazzjoni tagħna mal-Istati Membri u f'dan il-qasam aħna fil-fatt għandna livello li ta' impenn minnaħa l awtoritajiet tal-Istati Membri għandna osmoħra u jien mhux qed nilmenta li aħna m'għandniex informazzjoni biżiet, ovvjament l-informazzjoni hemm tista' tkun aħjar, però hija aħjar u l-istati membri huma aktar impenjati fiċ-ċentri ta' kriminalità ċibernetika. Il-problema tagħna u din hija xi ħaġa li forsi qed nirrepeti, il-problema tagħna hi li ċentru tal-kriminalità ċibernetika hija żgħira m'għandniex biżżejjed riżorsi eh, il-kazijiet edin jizdidu anke minħabba l-problema tal-encryption, anke minħabba l-fat li mandiġ biżiet għamlu xol tagħna u ta' bilħaq din hija l-aktar kwistjoni li aħna ma fussin bija. Aħna rridu naraw ukoll xirridu fil-prezentazzjoni tiegħi diġà x'għandna bżonn l-uffiċjali tal-forzar tal-liġi li kollhom ir-riżorsi u l-istrumenti fidejhom. Ħatikom eżempju, id-direttiva għandha tinkludi dispożizzjonijiet biex taqsan din l-informazzjoni ta' ksur ta' kriminalità ċibernetika anke mal-Europol. Ir-regolament għandu jinkludi wkoll l-abilità biex aħna nirċevu informazzjoni minn partijiet ta' settur ta' ċibernetika tal kien minna ta' ċibernetik, ta' mandiċ tiġiġi esklus mir regolament Il-protezzjoni ta' data hija importanti, però għanna bżon instrumenti leġislattivi anki sabiex nelbu l-akbar problema li hija l-problema ta' encryption. Ovvjament jiena nerġa niġi mill-ġdid fil-futur hawnhekk sabiex inkompli niddiskuti magħkom dawn l-elementi. Grazzi tassew naf li kien hemm numru ta' mistoqsijiet, però naħseb inti eh, weġġibt il-punti prinċipali li tqajmu, inti kif tafu eh, ħser tkun mana minn hawn u ftat żmien oħra. Nixtieq nirringrazzjak mill-ġdid. Grazzi tal-li ma dan il-komitat. Jan kif qal Jan Albright, ovvjament, kif taf inti eh, Għanna u kol stedina minnaħa tal-Zaza Ewropej u għalek inti tkun tista twieġeb u kol eh, fuq dak l-aspet. Issa għaddu għal PNR Ewropew, il-Passenger Name Record Data. So, colleagues, as you um, remember... Uh, Eżis kollegi, kif tiftakru tajjeb, Jena pjuttos ġdijt għal din il-kwistjoni. Ir-rapporter fostna hawnhekk huwa is-sur Timothy Kirchhoff, ix-shadow rapporters huwa is-sur Voss, is-Sinjura Sippel, is-sur Albright, is-Sinjura Ernst u Laura Ferrara. U sernatikom introduzzjoni qasira sabiex back ikollna introduzzjoni għasira anki għal membri il-ġodda. Il-kwistjoni ġid dibattita u ġid votata fil-Kumitat tal-Libe fl-aħħar leġislatura dak iż-żmien il-kwistjonijiet u segwenti ġew diskussi anki l-ħtiġa tal- ħtiġa ta' dan il-punt, anki li kolna dawn il- iż-żamma ta' data fuq eh, titjiriet feħdan unjoni Ewropea, ċentri sistemi deċentralizzata, eh, ħazna ta' data u l-proposta kienet ma ġiċ aċċettata fil-Kumitat ta' Libef. F'April tal-2013 kien hemm ukoll eh, l-istess deċiżjoni aktar il-qudiem biex din dan il-punt jiġi referit mill-ġdid fil-Kumitat ta' Libe. Bosta stati membri diġa kienu introdotti għal din is-sistema u kienu għedin jipparteċipaw f'proġetti pilota kufinanzjati minnaħat tal-Kommissjoni. Wara il- il deċizjoni ta' zama ta' data, il-possibilità ta' tali deċizjonijiet ittieħdu konsiderazzjoni. U dawn ġew referitu kol mill-Kummissarju Avra Monopolus. Fl-istess waqt l-istati membri għajmu l-kwistjoni il da barranin, il-lum ser ikonna l-ewel skambju ta' opinjonijiet fuq din il-kwistjoni u f'dan ir-rigward jiena naħseb li ser nindirizzaw il-rapporter sur Karkov ser jatina il-taqsira tijaw, unbat nisimaw minnaħat tal-Kunsil, unbat il-Kommissjoni, unbat dibattitu minnaħat tal-membri. Għalek, onorevli Kirkov, nati l-kelma lilek. Grazie Sur President. Ovvjament jina verament grat u li l-lum għanna l-opportunita sabiex niddiskutu il-direttiva tal-PNR Ewropew u anke kif għandna nimxu l-qoddim. Kif għat inti stess, sur President, waqt din il-Kumitat ċaħat direttiva maġġoranza zera, il-plenarja tal-Parlament ivvota li dan il-Parlament għandu jarġajati titwila u naraw kif nistaw nimxu l-qoddim. Aħna, f'ħafna okkażjonijiet, wasanna rapporti u ftemiet li l-ewel ġew meċħuda fuq livell ta' komitat imma mbagħad għaddew permezz ta' xogħol addizzjonali u provdew riżultati aħjar. Però riżultati aħjar jistgħu jingisbu biss bil-kooperazzjoni ta' kulħadd u anki rida tajba. F'dawn l-aħħar xhur minn mindu l-Parlament eh, beda l-mandat il-ġdid tiegħu il-Parlament eh, tkellem ma' bosta esperti fil-qasam ta' sigurtà dawn tkellmu mal-Kumitat u anki fil-plenarja l-lum għanna kena eżempju U il-lista kif tafu inkludiet u kol mux bis il-Rob Wainwright li kien fostna l-lum immanka Gil Dekerkov li huwa l-koordinatur kontra l-kontraterrorizmu, kellna rappresentanti minna ħata l-Kunsill, kellna lil Jean Paul Labo, il-direttur eżekutiv tal-ġnus maquda għal dak li ju l-kontraterrorizmu, kontra Umbat kellna wkoll il-Kummissarju Ewropew, is signora Senizja Masrum, li kellha dan il-fajl taħt il- portfolio tagħha l-numru ta' żmien ta' bilħa dinja xi ħaġa li ilha għaddejja senter nofs minn mindu jiena bdejt naħdem fuq din il-missjoni biex ngħidlek. L-individwi kollha li kellna qabilna ġibdu l-attenzjoni fuq il-ħtieġa għall-inklużjoni ta' sistema tal-PNR Ewropew u l-valur li tal-istrument jista' jkollha biex niġġieldu terrorizmu. Dan l-istrument ser ikun komplementat u fundamental biex indirizza il-kawżi interni ta' terrorizmu fiħda l-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument li għandu jitpoġġa jpoġġi regoli serji fuq id-dridiet ta' individwi kif ukoll li tikkontribwixxi fuq il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' l-iktar reati koroħ li aħna eh, qed nitkellmu fuqhom. Il- dejta kienet kruċjali biex tikxef ukoll il-rotot ta' ċittadini Ewropew li javjaġġaw bħal Sirja, l-Irak, sabiex jiġġieldu jħarġu u bil-pjan tagħhom li jirtornaw lula l-Ewropa. L-lajnuna tal-PNR sajna nidentifikaw ir-rotot u b'assistenza minn stati membri oħra sabiex niprevjenu individwi li meta li ridu jilqu il-destinazzjoni tagħhom bidejat ħżina f'moħħom. Kien hemm nies li ġew arrestati biex jinċitaw tnax e, tifel ta' 12 sena, kien hemm ukoll e, abbuż u pornografija. Diġà hemm tħassib dwar dan it-tip ta' e, ta', reati. Il-PNRG uża biex identifika persuni minn operazzjoni ta' traffikar ta' droga bl-involviment ta' numru ta' suspettati fil-Karibew, Tramutana tal-Amerika u l-Europa. 14 il-membru tal-grupp tal-kriminalità organizzata rċevaw sentenzi ta' 79 sena l-ħabs. Il-PNRG juża biex jinvestigaw gangs ta' kriminalità li jitraffikaw nisa Niġerjani fir-Renju Unitu fi Franza għall sfruttament sessuali. Moviment u tfittxija biex anki jivverifikaw ukoll eh, kontijiet ta' vitmi anki ħelasijiet u anki min jixtri dawn il-vitmi. Dawn ma biskazijiet, jimu xan uqot insemmijom kolla kemm huma, ma jina ser nkun konċis minn tradizzjoni tiegħi. Dawn ma bistit mill-każijiet li il-kom. Huwa eżempju ta' kwistjonijiet li jiġu indirizzati mill-awtoritajiet ta' forzar tal-liġi ta' kuljum. Per nix li nitċara u kol, jena minix li jatawnek biex najt li l-PNR u e, soluzzjoni għal dik li s-sigurta u l-ġida kontra terrorizmu. Ovvjament jena nishtiq najt u nissuġġerixi li huwa biċċa biċċa importanti sabiex tassigura l-ħarsin ta' persuni li aħna responsabbli għalihom, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U din miex l-Aġenziji tal-Forzar tal-Liġi li għamlu l adduzzjoni ta' dan ir-rapport tali priorità, però għal snin twal l-industrija tal-linji tal-ajru kienet qed tara xquq legali u ġlida biex topera u dan jista' jikkomprometti wkoll drittijiet tal-individwi, ta' ċittadini u passiġġier għet javvjaġġaw minħabba innu ta' u djufit l għanna fil-liġi. Linji tal-ajru kienu qed jaffaċċjaw madwar 28 sistema differenti. U dan kien istisseħ anki fl-istess stati membri sistema preżenti hija ta' pis għall linji tal-ajru, speċjalment fi kriżi ekonomika u l-protezzjoni tal-data ta' individwi dvarja minn pajjiż għal ieħor minħabba il-liġijiet u regolamenti tal-istati membri differenti. Il-membri għandhom jiftakru li bħalissa l linji tal-ajru ma' affrontati għal talbiet eh, talbit u koll minn 15 stat, 15 il-stat <laughs> iħor, ġverna għafas komprensiv li ser iwasal għal pass wieħed biex jagħti referenzi u standards ta' kif wieħed jindirizza tal-biet internazzjonali fuq trasferiment tad-dejta kif ukoll responsabilità legali l-awtoritajiet tal-linji tal-ajru biex jgħidu le xi drabi biex jagħtu id-dejta taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea meta salvagwardji ma jitqissux bħala adegwati jew intlaħqux jiena ġej minn pajjiż fejn bħalissa għandna teddida ta' terrorizmu ta' kuljum, però hemm oħrajn edin hawn għandhom esperjenza diretta ta' terrorizmu jafu xi ġifieri. U għalhekk jiena inħoss li din hija kwistjoni abjad fuq l-iswed li hemm persuni fejn drittijiet li uħut minnkom iġildu bisħiħa li jom pero l-informazzjoni tużat mill-istat bħala mira, bħala arma ta' oppressjoni jina nifem il-dawk il-membri li huma mħasba dwar il-prevenzjoni u tad-data, però saħ 15 fil- eh, Sax il-membru għandhom finanzjament minnaħa tal-Kommissjoni u għet jibnu sistemi ta' PNR. Finlandja, Franza, Estonia, Latvija, Svezja, Romania, l-Portugal, Spanja, l-Slovenja, l-Ungerija, l-Bulgarija, l litwania kif ukoll ir-Renju Unit. U għalek aħna irridu inwaqfu ir-regoli tagħna tal-Unjoni Ewropea u anki dawn l-standards tagħna. Ah, daw is-sistemi tal-PNR għaliex tkun qed timla xquq fil-standards tad-data u dan għandu jsim l-aktar fisa xinkella aħna ser nispiċċaw b'kejos totali u aktar problemi. Ovvjament, in-nies jgħidu stennew sakemm ikun hemm direttiva ġida tal-protezzjoni tad-data u anki ehm, iż-żamma tad-data, direttiva dwar iż-żamma tad-data, però realistikament dan jista' ikun jista' jgħaddi ħafna snin kemm dak iseħħ. U skambju ta' informazzjoni li setgħu jiġu eh, skambjati taħt qafas legali adegwat da' mhux se jsir terroristi za dan it-tant jistaw jisfruttaw li xquq li jeżisti jeżistu bejn l-infurzar tal-liġi. U għalhekk inaħseb tkun ħaġa irresponsabbli jekk dan isseħħ, speċjalment minn perspettiva tal-Unjoni Ewropea. Da mhux ftehim ma' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea din hija direttiva fejn għan nistgħu napplikaw standards proporzjonali tagħna u ir-regoli ta' protezzjoni ta', żamma zamma u ħarsin ta' data ser jiġu applikati għal din id-direttiva e kif tiġi applikata istess. Fl-ħarnet, sur President, nixtieq nisħaq u ngħid li jiena iva nixtieq nilħaq kompromess direttiva li aħna nistaw il-koll nkunu kontenti dwara. Il-bib tiegħi dejjem miftuħ il-membri jafu dan minn dawk li kien hemm qabli. Membri li jixtiequ jiġu jitkellmu jiddiskutu tħassib u pożizzjoni tagħhom fid-dettall anki barra minn dawn id-dibattiti tal-kumitat jistgħu jagħmlu hekk. Għandna bżonn ftehim wiesa Ewropew b'regoli robusti biex jipproteġu l-individwi u joħolqu res qoddim il-ġustizzja eh, dawk li huma ħatja. Irridu nsibu deċiżjoni eh, raġonevoli u mod kif nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi. Thank you, Timothy. I was going to say you've dipped your toe in the water, but you sort of dipped your entire leg, half <laughs> your body in there. That... Mela. Tajab, ħafna. Mela. Il-Kunsill l-ewwel mbat il-Kummissjoni qabel ma uh, lejn il-kolleg, il-membri parlamentari, għandi żewġ persuni illi um, ġejjin minnaħa tal-Konsil, il-Sur Sandra Mericelli u ħajitkellem huwa. Jina ħan nitkellem jina Filippo Colombo ħan nitkellem fisem il-Konsil. Jina nirrapprezent eh, eh, jina um, jgħat mir rappresentanza permanenti tal-Italja. L-għenet nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza eh, u l-Kumitat Libe li tatjuni l-opportunità li niddiskuti din il-proposta li għal-qalbna ħafna kif ehm, fakkart inti President il-Kunsel diġa eh, laħa qabil fl-2012 fuq din il-proposta u anka dan l-aħħar fuq livell politiku semmejna, sħaqna fuq l-importanza illi aħna natu lil dan l-istrument uh, il-Kunsill tal-30 ta' Awissu fl 2014 fejn uh, il-leġislaturi kollan talbu li uh, jintlaħaq tejjim sa' daħar ta' sena u anka il-xogħol li sar dan l-aħħar fil-qasam tal-diskussjoni fuq il ta' barranin. Aħna inħossu illi kif diġa intqal mill-rapporter dan huwa strument importanti ħafna biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra dawn il-fenomeni gravi tal-kriminalità u anka tat-terrorizmu u id-determinati minnaħatana li naħdmu fl-imkien mal kolleġizlaturi biex nilħu kemm jista' jkun malajr il-ftejjim li jippermettilna li nadottaw dan l-istrument. L-organi kollha tal-pulizija tagħna jikkonfermaw l-importanza strateġika ta' dan l-istrument li ħajħalli impatt fuq il-ġlieda kontra dawn il-fenomeni gravi u eh, jafu eh, li eh, hemm ukoll tħassib eh, anka min-naħa tal-ċittadini u anka tal-dan il-grupp fir-rigward tad-drittijiet tal-privatezza. Aħna konvinti li rridu naħdmu biex nilħu ftejim komuni li jippermetti u koll li nelbu dan it-ħassib u eh, qed nawguraw illi eh, nsibu soluzzjoni komuni kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna, President. Mela ħandu lej il-Kummissjoni issa. Aħna eh, stidinna lill-Kummissarju Vropalis għal eh, fitlita tal-Deċembru biex indirizza eh, din il-kustjoni tal-PNR fost affarijiet oħra. Issa ħanna din mikrofonu lill-Viktoria Anici għal-Kummissjoni. Grazie ħafna, President. Bonġu, onorevoli membri. Eh, bonġu, signori. Nixtieq uh, nirringrazzjak tal-li tajt opportunità li l-Kummissjoni li zitkellem fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. U aħna kontenti illi dan, din id-diskussjoni fuq dan il-fajl uh, qed jitkompla f'dan il-kumitata. Min-naħa tal-Komissjoni aħna nkomplu nappoġġaw il-razzjonali li jem bħala bażi tal-proposta tal-PNR li ġi sottomet ġi propost fl-2011 u anka naqblu mal-direzzjoni ta' din il-leġislazzjoni, però minkejja dan u um, kif qal il-Kummissarju Avramopolis fi smih ta' qabel fi smih qudiem dan il-Kumitat huwa ċar il il-proposta li għana qoddimna tittiġi żaminata bir-reqqa fid-dawl tal prinċipi u kriterji illi hemm fi sentenzi ta' marbuta mal-orti tal-ġustizzja fir-rigward tal zama tad-dejta. U u rridu noqogħdu attenti wkoll li nimxu nkunu konformi mal-kriterji tal-marbuta mal-drittijiet eh, mal-karta ta' drittijiet eh, fundament, fundamentali biex nikkonformaw meta nżommu din id-dejta u rridu nkunu ċerti illi anka qudiem il-qorti tal-ġustizzja il-regoli tagħna jkunu aċċettabbli. Il-Kummissjoni għalhekk lesta li taħdem fl-imkien mal-kolleġislaturi biex mm, nassist nasistu għom biex il-jatu jikunem e, e, e, formulazzjoni tkonformi ma' sentenzi tal-qorti u biex ikunem proporzjonalità fil-miżuri maħsuba mill-perspettiva tal-ħarsin ta' ġittimiddiet fundamentali tal-bniedem palissa servizzi tal-Komissjoni qegħdin evalwaw il-proposta u dawn l-elementi li nasemmejt konsultazzjoniet interni fih dan il-Kummissjoni bil-ħsieb illi jagħtu definizzjoni tal-aħjar mod ta' kif wieħed għandu jagħmel progress biex nilħu din il-proporzjonalità. U kif semmejt inti stess, sur President, il-Kummissarju Ovramopoulos ħajkun qed jattendi il-sezzjoni tal-Libe fit-3 ta' Diċembru ħajkun qed jippreżentalek ukoll idejat konkreti ta' kif nistgħu nagħmlu progress. Grazzi ħafna. Okay, thank you. Um... Grazzi ħafna jiena nisma issa li shadows u flordni ta' eh, kif talbu li jitkellmu. Aksel, inti ma orejtni xie tixtieq titkellem issa qed juri ħissa inti l-aħħar wieħed mela fil-lista tiegħi. Mela, eh, Birgit eh, Sippel l-ewwel. Grazzi ħafna. Illum nixtieq namel kommenti ġenerali dwar eh, punti illi huma marbuta mal-arranġamenti u mal-miżuri tal-PNR. Jekk tiftakru fid-dibattitu ta' dal-ħodu u ta' din il-ġimgħa ma' Robert Rainwright tal-Europol smajna illi Hemm lok għal ħafna titjib fir-rigward tal-flus tal-informazzjoni bejn l-istati membri imma anka il-flus tal-informazzjoni bejn l istati membri u l-Aġenziji Ewropej smajna u koll naħseb kienet kien il-ġimgħa l-oħra illi mhux il-miżuri kollha li hemm fil-post biex jiġġieldu kontra terrorizmu u l-kriminalità qegħdin jintużaw b'mod effettiv mill istati membri kollha u Għalek, eh, il-punti għaj huwa li rridu nassikuraw il-miżuri eżistenti huma intużati, jiġu intużati, għaxek hekk nistaw nistgħu naraw jekk hemmx bżonn ta' miżuri addizzjonali u kemm dawn jistgħu jżidu l-valur fil-din il-ġlieda kontra l-kriminalità. Punt ieħor, it-tieni punt, huwa li sa dan it-tant aħna kenna din is-sentenza tal-Qorti Ewropew dwar il-żamma tad data u eh, dwar id-direttiva ta' zama ta' data. Jena minix avokat, imma jena naqra irritata illi il-direttiva Ewropea miex aktar fil-post għax il-orti qed jgħid li mhix konformi mal-valuri u mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Imma id-direttivi nazzjonali li huma simi ħafra għal simili għal dawn xorta waħda għadhom fil-post. Għadhom fis-seħħ għal kemm l-istati membri kollha Eh, fil-fat meta siħbu fl-Unjoni Ewropea qablu fuq l-istess valuri. Għalhekk jiena nirrepeti minix avukat imma jiena inħossi din is-sitwazzjoni hija waħda irritanti il-Sur Kirkop semma il-fat illi il sati Membri għedin jużaw finanzi biex jipreparaw din is-sistema tal-PNR, ma jekk mumiex l-Istati Membri li għedin jirrispettaw il-valuri u mux għedin jahzbu dwar il-konsegwenzi ta' sentenzi mill-Qorti Ewropea, allura jekk ma jaħsbu xu, ma rridu naħbu aħna. Irġivi aħna rridu niċċekjaw jekk u kemm il-sentenza tal-Qorti għandha effett fuq il pnr VPN u miżuri oħra illi eh, ġej eh, illi proposti għal ġejna li kridu nkunu irridu noqogħdu attenti. Fir-rigward tal-kustjoni malbuta mal-direttiva ġdida ta' zama ta' data, direttiva din ngħidu hawnhekk, Timothy Kerkhoff għalli dan jista' jieħu ħafna żmien. Imma skużawni, dan żgur mhux minħabba l-Parlament Ewropew, aħna wara dibattitu twil Eh, kapaċi noħorġu b'deċiżjoni għal-kem konna kapaċi għanzi noħorġu eh, b'deċiżjoni għal-kem kienem ħafna differenzi fl-opinjonijiet u ma l-istati membri li mux edin jaslu għal-deċiżjoni ġifre kridu miżuri ġodda li ehm, jitrattaw il-ġbir ta' data allura għandhom eh, għandu jkollhom standards komuni speċjalment fuq id-direttiva wara li smajna dak li smajna dal-ħodu u l-ġim il-kelima l-oħra minn Robert Reinhardt, e, nemmen u konvinta illi regoli attwali, mux bista regolamenti manka ta' direttiva, miex pis u huwa importanti li jkollna regoli komuni biex inkunu nistgħu eh, naċċettaw e, biex ikun hemm aċċettazzjoni reċiproka anka fil-qasam ġudizzjarju f'dan u f'dan il-qasam partikolari, ġifieri bżonn dawn il-miżuri. U ija issa fidejn l-istati membri illi jekk iridu tassew deċiżjoni veloċi illi jagħmlu xolom. Dak kollu li nixtieq ngħid għalissa ehm, fuq livell in ġenerali u marbuta ma' din il-kustjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Jan Albright. Grazie ħafna Eh, nirringrazzja l-rapporter tal-li eh, aġġornana fuq is-sitwazzjoni, kolli ngħid l għennet li jiena jiddispjaċini illi m'għandniex li DPS eh, hawnhekk li jippreżenta wkoll il-perspettiva tagħhom wara mm, il-sentenza li ħarġet mill-qorti fuq din il leġizlazzjoni u dak kienet din kien ikun utli li kuku kienaw forsi dar boħra nistgħu nirranġaw li nistidnuħa. għal punt ieħor u importanti li qed jifhem illi ħadd ma qed joġġezzjona li jkun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, anzi bil-kontra, il-koll bilna għal-inqas ħafna mill-gruppi qablu illi jkun hemm l-ordni ta' l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea bħala mm, eh, strument reċiproku għall autoritajiet tal-infurzar tal-liġi u eh, aħna nixtiequ ntejbuh dan jiena speċjalment imbuttajt ħafna mm, eh, burġenza għax konvent illi l-iskambju ta' informazzjoni kas b'kas mhix qed taħdem u l-eżempji kollha li ġew ippreżentati lili kienu marbuta ma nuqqas ta' traspożizzjoni tal-informazzjoni u eh, nuqqas ta' informazzjoni disponibli l-autoritajiet biex ikunu jistaw jiġildu kontra il-kriminalità organizzata transkonfinali u anka il-terrorizmu. Direttiva proposta miħiġ dwar l-iskambju tal-informazzjoni imma hija dwar iż-żamma ta' l-informazzjoni u kien fuq dan illi l-orti ħareġ sentenza Jiena kuntent u koll li il-Komissjoni um, għalet il-Komissarju Avra Mopolus qed eh, iqis dan u li aħna u kol irridu eh, nħarsu lej l-approċ tal-ġbir tad-data tal-PNR. L-ewwel wieħed irid jevalwa l-ambjent legali li qegħdin fih biex naraw fejn nistgħu immorru fejn għandna morru. U jiena għalhekk nixtieq eh, naqra il-dispożizzjoni essenzjali tas-sentenza u il-kellim ħajaqra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 Mela, dak li għaddi kemm quote-out, quote-out huwa rekwizit mill-istituzzjoni orja tagħna dwar iż-żamma tad-dejta anka fil-qasam tal-PNRs u direttiva tal-PNR miex maħsuba għal din id dis pożizzjoni la hemm periodu ta' żmien, la eh, grupp ta' persuni u laqasa eh, lokalità ġeografika, aħna qegħdin ngħidu il-vjaġġaturi kollha li qegħdin jitlu jew joħorġu mill-Unjoni Ewropea. U e, anka l-operaturi tal-ajru tal din eh, edha imnizla fil-proposta. Għalek wara din is-sentenza, ma nistax nifem kif nistaw naqbdu nduru isu qatt ma ġara xej, jiena naqbel mal-kummissjoni ma nistawx eh, namlu dan għalhekk jiena niproponi u naħseb li għaxa naturali illi Eh, minħabba li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel evalwazzjoni ta' sitwazzjoni, għandna natuhom iċ-ċans illi jevalwaw l-approċċ u mhux jaqbdu u jkomplu mixjin fuq proposta li jista' jkun naqas biss qed tikkonforma ma' dawn ir-rekomandazzjonijiet u aħna fil-fatt Eh, saqsejna li servizzi legali tagħna eh, dwar um, is-sentenza ta' April u qegħdin nistennowhom biex jippreżentaw l-opinjoni tagħhom dwar kemm hemm um, eh, lok għal manuvru għal manuvri biex tinżamm din id-data jiena mhix kontra anzi jiena favuli kun jkun hemm għafas legali għall-iskambju tal-informazzjoni li jintuża għalli qed jintuża anke bħalissa mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi hija xi ħaġa kontra tagħha. Il-żamma mandatorja li hija maħsuba f'din id-direttiva li hija problema għalina u li aħna għandna insegwu b'dem bil-inżomu f'moħħna wkoll is-sentenza tal-qorti. Nati ftit ċans li shadows f'dan l-ewwel iskambju ta' idejat, skużawni, imma forsi mbagħad il-kelim jiġi fl-aħħar net u nagħtik ftit ċans. Kollek ikunu ftit konċiżi kemm jista' jkun. Cornelia, inti x-shadow għal kuwe kjoġbok. Iva, kitlod, grazzi. Mela, qed induru f'ċirkli, f'ċirki. Kull komitat f'kull komitat niddiskutu l-PNR u dejjem niġu lura għal punt minn fejn tlaqna minnu li għandna sentenza minn qorti, għandna sentenza li tiddikjar li tgħid mod ċar li iż-żamma tad-dejta kif għandna fid-direttiva bħalissa miex kompatibli ma' leġislazzjoni Ewropea u għallur javoj hija nulla pala riżultatu fuq il-bażi fuq bazi ta' dan ma nistax namlu progress. Artiklu 29, il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 fl-2011 ħareġ ċar illi iddikjara ċar illi memx bazi soda il-PNR tal-Unjoni Ewropea u hemm kriterji daħlu li skont din il-kriterja dal-kriterju ċerta dejta mhux kollha tista' tiġi miġbura u maħżuna. U um, maqalu l-ewwel illi għandu jkun hemm compliance mal-ċarter ta' drittijiet tal-bniedem dan l bażi tal-żamma bħal din. Anka fuq bażi ta' kull każ għalih, kull każ individwali. Allura, da diġa ħareġ mill-grupp ta' ħidma dwar l-artiklu 29 u tal-aħħar kien hemm referenza ċara li proporzjonalità ta' miżuri li tiġi eżaminat fi klim oħra proporzjonalità ta' miżuri eżistenti u miżuri oħra. Qabel daw jiddaħlu allura l-mistoqsija li għandi hija allura miżuri eżistenti qegħdin ikollhom effett u jekk iva. Saret verifika nixtieq nkun naf x'kien ir-riżultat u li ma mill-miżuri għadhom ma ġewx applikat fejn eh, minnu minn fejn ġejjin in-nuqqasijiet u hemm ħtieġa li nadottaw iktar miżuri bat punti oħor huwa tista' tagħtina riżultati tal-evalwazzjoni nistgħu naraw ir-riżultati jew qasbissa għamiltu evalwazzjoni. Nixtieq inkun naf dan minn qabel ma ma nieħdu iktar azzjoni. Qed nisimgħu nies jgħidu li s-sistemi ta' PNR tiġu jiżviluppati mod separatu li għandna bżonn armonizzaw ma nixtieq infakkarkom l-Unjoni Ewropea u l-Parlament jagħmel ħarġu risorsi fl-idejn għal sistema bħal din, 15 miljun, il-miljun eh, ġew budgetjati, allura qed nippompjaw tant flus l-Istati membru mbagħad in qed jgħidu kif ħan harmonizzaw da kollu. In-nies jgħidu li għandna bżonn sistema waħdanija komuni. Allura jiena naħseb illi din hija diskussjoni falza li għedin jgħadu, irridu nidistanzjaw li nafusna minna di, irridu namlu evaluazzjoni qabel ma namlu diskussjoni, u irridu nitkelmu fuq xtib ta' PNR qed nitkelmu fuqa, kemm qed nitkelmu u x'PNR mal-Kanada jew ma xi ħadd ieħor inkella mhux se nagħmlu progress. Grazzi Cornelia, xedu għall-Alde, Sofi, Kjoġbok, Iva, grazzi ċer bħal dawk li tkellmu qabli jien irritata ħafna li d-diskussjoni hija biex nibdew. Aħna issa oħra votajna le u fil-proposti fil-proposti m'hemm xejn ġdid għaliex reġed daħlet fuq l-aġenda din. Apparti minn dak li qalet Cornelia, sena, armajn sena sena u nofsilu kien hemm stat membru u wieħed biss li kellu sistema ta' PNR sħiħa li kien ir-Renju Unit l-ebda stat membru uħor ma kellu, imma minn dak iż-żmien il-Kummissjoni Ewropea u konnel edha tajt bil-polit illi il-Kummissjoni għamlet ħarġet budget wet mill fondi għal dawn. Dan jisomet innatu flus apposta lill-istati membri mill-bib ta' wara biex ikun hemm biex kunem e, e, sistemi ta' PNR. Dinja miexejn ħlief bribe. Mod vera millar kif namlu daw l-affarijiet. Ma nistax nispiegati li ċittadini tijaj. Nis li jum qed jirċievu dawn qed daw il-flus għandhom bażi dubjuża għal din il-PNR u għadniet nistenna informazzjoni mill kommissjoni Ewropea dettalji speċifiċi fuq il-fondi. Nishtiq nkun naf verifika pajjiż pajjiż għat m'għandniex dik l-informazzjoni sal-ġunata tal-lum. Mbat, biex niġi lura fuq il-ġustifikazzjoni għal direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-PNR. ħadd l-ebda stat membru ma qed jiġi miżmum illi jżommu jiġġestixxi PNR nazzjonali tiegħu jistgħu jridu jekk iridu jistgħu jagħmluha għaliex għandna bżonn direttiva ġdida tal-Unjoni Ewropea. Forsi stati membri li mhumiex interessati li jkollhom sistema tagħhom tal-PNR ikunu obbligati li kollom wahda u niġbed l-attenzjoni li li b'mod massiv il-Parlament Olandis ivvota kontra bisħiħ biħġarom kontra dak li xtaq il-Ministru Olandiż għal ġabra ta' informazzjoni tal-PNR u fil-fatt il-ġabra tal-PNR fl-Olanda edha ssir minn wara dar il-poplu ma dik hija kwistjoni oħra. Allura hija kwistjoni ta' sussidjarjetà Mm. verament ma narax l-obbligu għal stati membri ovvja u nirrepeti dak li ntqal minn e, Albrecht fost oħrajn jekk fil-fattem sistemi nazzjonali daw ikunu obbligati li jis li u armonizzazzjoni biex nassiguraw li jkun hemm legali imma daw jisom edin jiġu imġela biex jidħlu f'xi ħaġa li huma verament ma jridux isamira li qed tiċċaqla li fħim minnhom qed nissiltu kontra t-terrorizmu, mbagħad qed niġġieldu kontra s-esploitazzjoni, u mbagħad il-saħħa, u mbagħad il-ġelieta ġihadisti li qed jiġġieldu fis-Sirja, nixtieq nipprova nifhem dan fuq ix-xinu. Pereżempju jiena nara illi ġustifikazzjoni ġdida għall-identifikar u trekkjar ta' ġihadisti li jivvjaġġaw fis sirja lej sirja hija ħaxaġa li ma tantx naċċetta għax anke jekk il-Parlament kellu jivvota delwaqt fuq direttiva tal-Unjoni Ewropea dina tiġi implementata mill-Istati membri u dan ħajjuħu jirrikjedi żmien nixtieq infakkar il-kollegi u dak li ma kinux hawn speċjalment jiena niftakar kif id-direttiva dwar iż-żamma tad-dejta kienet sfurzata fuqna għamil kella tiġi adottata tlet fi żmien tlet ċur, ħaġa mhix aċċettabbli u għax kienet ħaġa urġenti ħafna u fuġ ġara li snin u snin wara li stati membri għazbis kienu implementawa. Allura forsi l-urġenza ma kienx daqsa kbira wara kollox Tafu intom, jekk l-urġenza hija daqshekk kbira, allura jiena ngħid li l-Istati membri iva għamlu l-affarijiet tagħkom u adottaw din id-direttiva taż-żamma ta' dejta u ta' protezzjoni u jien għandi ċerti dubju fuq għax qed nitla fil-fiduċja e, f'dak li għandu x'jaqsam mar-rispett e, dwar iż-żamma ta' dejta din hija kwistjoni kollha ta' rieda politika jekk istati membri jriduha jagħmluha. Ikun jistgħu jiddeċiedu malajr ħafna u fil-passat ġiri ġara dan, jekk huma jiddeċiedu għada stess għax il-Parlament diġà tom il-modell m'hemm li jżommhom biex jamlu għadin. Imbagħad hemm kwistjoni oħra. Il-President qed iwaqqafa. Irrid nagħmel punti tiegħi. mbagħad fuq il-ħtieġa sissa l-lum jiena għatrit nara provi vera fuq il-ħtieġa jina zgura li l-data tal-PNR hija meħtieġa imma din mhix l-istess bħal li għandna in-neċessità. Jiġri għandna bżonn il-provi aħna. Jina konvinta li hija taħtieġa l-ġlieda kontra traffikanti ta' droga u traffikanti ta' bnedmin ma' miex dimix l-istess bħal terrorizmu aħseb wara ta' saħħa pubblika. Iġfri għanna bżon provi reali u mux provi aneddotali. Ħankun sinċira, jina qed inħoss li jisu sigur autoritajiet ta', ta sigurta għandhom aċċess għal din id-dejta mem lebda raġuni għax mandum xikollom dal-aċċess, sempliciment mumiex jaqsmu din informazzjoni li hija problema ikbar. Ħanala ċer, ma ta' fint, nixtieq għal darba ngħid dak li nħoss. Fl-aħħar, u dan huwa punta prinċipju sur Kirkop qal li huwa jifhem illi hemm ċerti sensivitajiet minħabba ċerti pajjiżi fil-pajjiżi daw ċerti setat biex iċ-ċittadini il-gvern biex iċ-ċittadini ma dikna ma nagħmlux iżjed, hemm almenu stat membru wieħed li intom tafu sew illi qed juża liġijiet ta' kontra terrorizmu biex intimidit biex ibeża lill-ġurnalisti, ġifieri maħniex maħniex barranin u stranieri għal dan it-tip ta' xogħol. Eh? Grazzi. Mela, Axel serja kollu l-istess possibilità biex jitkellem biex jisħaq fuq il-punti tiegħu, però mela ma jfissirx li l-kelima l-oħra ser eh, ser ikunu mafussin għaliex ix-shadows ħajkollhom ħin il-ħin tagħhom sabiex jesprimu ruhom. Mbagħad nagħtu l-kelma li Sur Kirkov, però dan huwa skambju ta' opinjonijiet. Ovvjament qed nerġgħu niddiskutu minn ġdid fuq dan is-suġġetti aħra għalhekk jekk joġobkom. Nitlobkom biex kunu paċenzjużi Axel, jekk jogħġbok inti ħin tiegħek għaliex ovvjament inti jixraqlek l-istess ħin bħal ħaddieħor. Grazzi tassew. Ix-xogħol tal l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ser tiġi ostakolata jekk aħna ma il-possibilità biex jenalizzaw id-data Ovvjament din hija parti mill-liġi moderna tal-infurzar tal-liġi biex wieħed ikun jista' janaliza id-data. Ovvjament aħna ma nistawx nippermettu biex il-kriminali morru eh, fej jridu jisuq veloċità għolja l-karozza tagħhom l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi eh, ovvjament ma jistawx jimxu eh, jihduha bil-pass, ovvjament eh, irrid ikunu qegħdin fuq l-istess livell, aħna rridu nagħtuhom din il-possibilità Għalhekk ċertu oqsma il-forzar tal-liġi ma jistax issir mill-istat mod effettiv dan għaliex huwa mhux qed jirċivi id-data. Bħala leżislaturi għalhekk aħna mitluba biex nippruvaw niksbu l-aħjar bilanċ ġifiri l-użu ta' data relevanti u wieħed irid jieħu wkoll in konsiderazzjoni drittijiet tal-bnedmin u anki il-privatezza tagħhom. Aħna rridu wkoll nimxu l-qudiem, irridu nimxu l-qudiem dak li hu realtà kriminali, organizzazzjonijiet kriminali, l-estremizmu, terrorizmu. Dan kollu żdiet dan l-aħħar u għalhekk aħna rridu nippruvaw nibqgħu proporzjonali. L-edewa tagħna, l-edewa qegħdin eh, jibbenefikaw mill-fatt li aħna mhux qed nagħmlu progress. Iġifiri, hemm żewġ affarijiet kif nistgħu naħdmu l-affarijiet jew nużaw il-protezzjoni tad-dajba Iġifiri l-infurzar tal-liġi ser jiġi ostakolat jew inkella nippermettu d-dejta li tiġi użata u mbagħad noħolqu wkoll mekanizmu ta' sorveljanza u ta' u ta' sigurtà sabiex naraw li drittijiet tal-ċittadini tagħna jiġu protetti, jiġu msaħħa u anki sabiex bekk aħna nkunu nistaw nġildu l abbus B'dan il-mod inżommu l-prinċipju ta' proporzjonalità jista' jkollna wkoll panel speċjali ta' imħalfin id-dritt li wieħed jiġi minsi eliminazzjoni tad-data Nistaw namlu dan kollu, pero jien naħseb li huwa neċessarju li aħna nimxu l qudiem ukoll iż-żama ta' data li tkun iddaħlet fis sistema Aħna ovvjament ma nistawx eh, ikonna ċess għal din id-data. Aħna edin natu seta sabiex eh, eh, ninfurzaw il-liġi u għalek il-qorti tal-ġustizja ma għalix li id-data li tiġi input tiġi maħżuna imma tista tiġi użata jekk il-salvagwardi jkunu b'saħħithom biżejjed. U jina sabi dan huwa approċċ sensibbli id-data tal-passiġġieri u aħna dan rajnieh, rajnieh mill-eżempji ċari tal-Istati Uniti u Ren Unit, id-data tal-passiġġieri. Eh, I, tista tagħti u toffri suċċess. U dan huwa fattur li aħna rridu żommu f'moħħna anki fl-analiżi ta' din id-data Aħna mistawx neskluduh mill-bidunet, però minn flok irridu nassikuraw li s-salvagwardji ikunu li ikunu hemm. U hekk aħna ngħidu le, sempliċement le, jekk aħna ma jkollniex leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dak il-każ, ir-riski ser ikun li stati membri ser jimxu għal-rasom għalli xaħna maħnix kapaċi nħol u liġijiet Ewropej. Ġalla darba dan ikun isseħ u man bat ser jiksbu il-finanzjament Il-protezzjoni ta' data miex kondizjoni bil-qoddim għal protezzjoni ta' data għal dan ir-regolament, miex kondizjoni bil-qoddim għal dan ir-regolament għaliex il-protezzjoni ta' data titirregola l-użu legali tal-data u għawnek għalek mannix eh, eh, prevenzjoni tal-kriminalità u għalek aħna rridu nikkonsidraw kif l-użu ta' din id-data tista' tiġi faċilitata. Għaliex wara kollox mhuwiex illegali anke għall-istati membri mux ser ikun tajjeb ċittadini għalix ximma f'dak il-kas mux ser ikollhom liġi tal-protezzjoni ta' data standardizzata u laqas tal-prevenzjoni tal-kriminalità. U jekk aħna nieħdu biss in konsiderazzjoni ir-regola tal-proporzjonalità mingħajr ma nipruvaw nakkumpanjaw il-prinċipju ta' proporzjonalità bil-miżuri neċessari. Iva, jien hawnhekk għandi problema ċkejkna, jien nixtieq nerġa' lura għal dan il-punt, mhux anke għal mod kif aħna nistgħu nimxu l qudiem minkejja għal fatt li aħna għandna preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissarju Apropolis fit-3 ta' Diċembru u anke nixtieq nwieġeb il-punt ta' Sinjura Indvelt. U għalek aħna Eh, u għalfejn qed niddiskutu dan kollha, però għandi problema ċkejkna għalli aħna rridu nifqu fin-nofsija. Għatfadlinna biss ftit ħin eh, bluzi tal-interpretazzjoni u għat għandi sitt persuni jixtu jitkellmu ma nafx jakkaw xaħat jixtieq jgħini u forsi uħut minn daw il-kollegi ma jitkellmux. Grazzi Anna, grazzi Carlos. Eh, Shadows fil-fas diġa tkellmu kwa ma nafx jakkaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem is-Sinjura Tomacic jekk joġbok. U Sir Becker, grazzi tassew fil-qosor mal-arma malar, 30 sekonda jgħid il-President. Mela mod kif aħna nistaw isu dawn il-punti marbuta mal-privatezza tal- tal-data. E, Ħassa l-PNR idunam nagħmlu aktar sportista biex naraw li il records ma jqgħux fidejn li dej żbaljati. Bil-PNR fil-post li qed jaħdem motta tajb aħna inkun iktar diffiċli għat-traffikanti ta' droga għal kriminali biex jivvjaġġaw u jew il-minuri jivvjaġġaw e, minn posta li għoman anki bħal dawk il-ġelida barranin li vjaġġaw li s-Sirja. Tereza kjoġbok, 30 sekonda. Is-sur Diaz Demera kjoġbok. L-onorevoli Diaz Demera. Grazzi tassew, sur President. Jina ser niprofa nejnek fl-axar komment tijak. Inti kont favorina kont kontra, għalek jena nishtiq eh, noħroġ b'xi idea ġodda kif nistgħu aħna nsolvu din il-problema minnajr ma najdu li jina appoġġa il-PNR Ewropew. Jina sabri xaġa tajba. Aħna rċevejna deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta' April u għalhekk aħna rridu nieħdu kont ta' dan kollu. Mbagħad għandna wkoll il-vot tal-Kummissjoni tal-25 ta' April ftit wara. Kellna 30 25-5 astenzjoni plus 25, allura għanna 30. 30 voda sabiex infakkarkom eżattament ta' dak li ġara. Pero l-problema hi x'nistgħu nagħmlu issa? Fu livell legali jiena naħseb li għandna żewġ alternattivi mela l-ewwel qabel kollox. Dak li għandu xjasam il-proposta leġizlativa, il-Sur Kerkov ikun jista' jerġa' jressa mill-ġdid il-pala rapporter jekk dan se jerġa' jiġi emendat weħt irtiħu għal konsirazzjoni aspetti tad deċiżjoni li ttieħdet ta' 8 ta' April u bat ikun hemm data ta' skadenza għall amendi sabiex bekk il-membri jkunu jista' jisegwu il-proċedura tas-soltu. It-tieni possibilità il-Kummissjoni li qiegħda tirrifletti dwar dan kollu, il-Kummissjoni għandha ħafna terġa' taħseb ħafna mill-ġdid u tagħmel l-proposta leġislattiva tagħha. Dak il-każ irridu nistennew għal proposta l-ġdida. U mbagħad hemmhekk biss mill-ġdid il-Sur Kerkov bħala rapport bħala rapporter aħna nkun nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. X'ser ikun ix-xenarju propja il- Sur Kerkov mbagħad ikun jista' jitkellem ma' shadow rapporters u jara eżattament bliema mod aħna nistgħu nixu l-qudiem dik hija l-iskeda tagħna naħna għanna dibattitu tal-lum un mbagħad għandna il- laqa ta' Sur Kerkov ma' l-Shadow Rapporters u mbagħad għandna Avramopoulos li ħajġi fit-3 ta' Deċembru issa. X'inhi raġuni? Ir-raġuni biex jgħidilna x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni preferenza għal deċiżjoni ta' 8 ta' April u mbagħad fit-3 l-4 ta' Deċembru Aħna ser ikollna l-Ministru ta' Franza, il-Ministru tal-Intern, kif ukoll il-Ministru Ġermaniż għall fej tal-intern li ser jiġu għaw fosna biex jitkellmu dwar l-impatt tal-PNR Ewropew u anki biex jitkellmu dwar ir-riskju tal-ġelida barranin. Umbat fil-11 u 12 tax-xar is-servizzi legali ta' dan il-Parlament ser jippreżentaw ir-rapport tagħhom. Fuq il-fatt li jkunu jistaw jikonċiljaw id-deċiżjoni ta' 8 ta' April. Aħna għandna din il-ħtieġa. 25 30 jew 30-30. U bat minnaħal oħra għandna deċiżjoni u għed mistax jevita din id-deċiżjoni u qed irid jieħodhom konsiderazzjoni u għalhekk jien naħseb li l-rotta leġislattiva hija waħda ċara. U inti bil-aħjar deċiżjoni trid tmexxi il-proċess. Grazzi. Thank you, Mr. Diaz Grazzi lil Sur Diaz Demera. Talit eh, eh, Tal tkellimt biss dwar il-punti proċedurali eh,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 xi darbaħra mpatilek din u nħallik titkellem iktar iġifieri. L-interpreti ħajqodu naqra żejjed ftit minuti żejda. Eh, Timothy, ddi l-mikrofon il Timothy. Fil-ħin li għandi issa u jiena mista noqgħod nżomm l-interpreti hawnhekk. Fil-ħin disponibli għal rapporter ma tantx hemm eh, żmien li jiena nitratta daw il-kussjonijiet kollha Jiena ħniprofa nikkuntatti għal shadow rapporters uh, minkejja din l anka biex niddiskutu xi kwistjonijiet li tkellmu u uh, dan bdon b'mod dirett, nix insemmi xi punti wkoll. Smajt, uh, diskorsi ġodda jew diskorsi qodma. Ikolli ngħid illi l-affarijiet jevolvu Is-sitwazzjoni issa hija differenti minn sentejlu, tedida hija ħafna akbar milli kienet fil-passat u għalhekk fir-rigward ta' sikurezza e, e, e, nixtieq ngħid li l-persuni kollha li ġew qudiemna li huma esperti jafu eżattament x'inhu huma riski tal-kriminalità u tat-teddid li jeżisti u għalunna li l-PNR il-ġdid ħajjin lil dawn l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi u għalina din hija l-iktar ħaġa importanti jiena leġislatur jiena nirrappreżenta pajjiż partikolari ma li qed nitkellmu dwaru għawek huwa fil-fat għall-inqas eh, eh, fil-rigward tagħna maħniex qegħdin nippruvaw inkunu egoisti unħarsu lejn interessi tagħna nazzjonali ma qegħdin ngħidu li għandna bżonn standards fuq livell Ewropew. Li nara li hija ipokrezija, ma nħobbx nuża din il-kelma ipokrezija, ma dak li huwa e, ipokrezija huwa dwar iż-żamma tal-data. Nifhem li huwa punt importanti dwar il-charter tal-drittijiet tal-bidem li sew fi semmit qabel għanna l-istess standards jien aħna għek pal e, e, tal-charter meta aħna nkunu qegħdin eh, nitrattaw dan ir-regolament, eh, eh, anka meta qed insemmu id-direttiva tal-ħasil tal-flus. Fil-dak il-kas qed nitolbu ħafna iktar informazzjoni privata minn persuni għandhom aktar dritti tħasbu huma daw għamek ħadd ma tistaqsi daw il-mistoqsijiet, hawnhekk qed nistaqsuhom din il-mistoqsijiet u għalhekk wieħed jistaqsi għalfejn għandna dawn din dawn l-standards eh, kontradittorji. Ma ejja nagħmlu l-istess mela fir-rigward tal-Europol u tal-direttiva tal-ħasil tal-flus. Ejja ma nkunux ipokriti, nkunu loġiċi. Ija irritanti din il-kustjoni, jina kont eh, miftuħa, eh, trasparenti, provajt insib standards u il-salvagwardja disponibli għalina attualment bl-arfin illi meta jkonna il-situazzjoni tal-ħarsin ta' data iċċarata dawn din il-salvagwardja u dispozizjonijiet jitpoġġow f'din id-direttiva. Ma sajċna mela aktar minn ex-gowru U eh, jiena qed niproponi illi għanna nimxu il-qoddim, namlu progressina e, eh, eh, grat dwar l-informazzjoni li natat li ta' kif nistgħu nimxu l-qoddim u namlu progress ma sa' dan it-tant, President, jiena nemmen li dini importanti. Jiena ili sentiju nofsa dej fuq dan il-fajl naf li Sofi ma joġobiex fuq l-agenda. ħafna mill-affarijiet ta' Sofi kienu fuq l-agenda tagħna. Ta Jiena fuq din il-madoffi tal-agenda uġġet wieħed biss kelli il mi uża l-kelma flipping. <laughs> Eh, eh, eh, forsi jiena ma jirnexxilix nikkonvinċija qatt lil Sofi imma żgur ma tistax toqgħod targumenta fuq id-dritt tiegħi li jiena jkolli l-punt tiegħi fuq l-aġenda. Il-verità hi illi jiena ħanamel mill-aħjar li nista biex eh, noħroġ b'formula li improva nissodisfa li l-kolħat. Jiena grat ħafna lejk għal-ħin illi inti tajtni. Nishtiq nispiega li l-kollegi li l-kelma eh, flipping hija mm, kelma eh, li, ma, miex ħażina u li turi li l-persuna jkun qed iħossu irritat. Mela, il-kommenti eh, li smajna eh, kienu mistennija il-PNR u importanti ħafna u għad dozzjer importanti u eh, jiena jiena nirringrazzjakom tal-kommenti li tajtuna ta' kif nistaw namlu progress issa nħallu e, e, e, ruħna fidejn il-shadow rapporters ma kienet xi ħaġa sabiħa li kena dan iskambju tal-opinjonijiet f'dan ir-rigward. Nirringrazzja l kulħadd għad-diskussjoni, nirringrazzja l-shadow rapporters u l-rapporter.